Okay, now let's start the point num number 20. Il-punt 22 dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea l-abbozzar tal rapport annwali dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet fondamentali hija karatteristika speċifika ħafna tal-Kumitat Libe bħala l-Kumitat responsabbli għal protezzjoni fuq it-territorju tal-Unjoni ta' drittijiet ta' ċittadini, drittijiet tal-bniedem u drittijiet fondamentali. Kif forsi tiftakru eh, ġi organizzat smieħ interessanti ħafna fit-30 ta' Marzu fuq dan is-suġġett la bozza tar-rapport ġi ppreżentat l ada mis-Sinjura Laura Ferrara u llum aħna se niddiskutu il-bosta emendi li u fuq dan la bosta rapport rċevejna 909 emendi. Issa, minħabba l-iskadenza estiza għat ta' emendi u eh, il-numru kbir ta' emendi li rċivejna, mux se jkonna l-verżjonijiet lingwistiċi kollha a dispożizzjoni l-lum. Sinjura Ferrara, kjoġbok. Grazzi, Signora President. L-ewwel net eh, nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha li kontribwew permezz tal-emendi tagħhom għal xogħol tiegħi nirringrazzja lill kollegi u anki eh, ħafna uh, intergruppi del-grupp idko għat trasparenza u ġrida l-korruzzjoni e kriminalità organizzata għal-grupp għadwar drittijiet tal-minorenni u dwar id drittijiet tal-LGBTI Kif għat inti, Signora President, ġew ippreżentati disamija u disa emendi u ħafna, pero da juri biċar illi kienem interess kbir fuq dan, f'dan il-rapport li jirrigwarda suġġett essenzjali u ta' importanza fondamentali għall-Europa. Jena stess prezentajt bosta emendi dan kien dovut anki għal fat li Palma nafu la bozza tal-rapport kellu eh, numru prestabilit ta' karattri u għaldaqstant jena kelli bil-fors nikteb fil-qosor. Naħseb li l-ewel ħaġa li rridu niddiskuti għal istruttura ta' dan il-rapport kif jena diġa u rejtkom waqt l-ewel prezentazzjoni ta' labbozz ta' dan ir-rapport l-istruttura maqsuma f'żewġ partijiet. L-ewwel parti maqsuma kwistjonijiet istituzzjonali u t-tieni waħda marbuta ma' violazzjonijiet speċifiċi. Dwar l-ewwel parti jien għandi ħsieb li nżomm struttura solida u kompatta fejn nista' nindirizza dawn il-kwistjonijiet importanti istituzzjonali li jitolbu tweġiba qawwija minnaħa tal-istituzzjonijiet importanti li permessa dar-rapport il-Parlament Ewropew juri il-pożizzjoni tiegħu x'inhi u mod partikolari wkoll jibgħat messaġġ ċar lill-Kummissjoni għalek kiena nishti illi nżom l-ideja illi ndaħħal strategija interna dwar id-drittijiet fondamentali dana sabiex namlu ċara li mbżon li nintervjenu b'mod konkret fuq il-ħarsien u l-prevenzjoni ta' violazzjonijiet ta' drittijiet fondamentali fil-kontest Ewropew. Rajt b'interess kbir l-emendi li eh, prezentajtu sibt idejat tajbin ħafna li permezz tagħhom tejjibna ir-rapport u ħadgost li nara li l biċa kbira jappoġġaw il-proposti u anzi saħansitra proponew mod kif tejbuhom. Eh, tlaftuni li namel koerenza bil-politiki esterni u interni, monitoraċ pajis pajis, għanda sant t-mur li l-in mid-dilemma ta' Copenhagen, it-nedija ta' proċedura ta' infrazzjoni bazati fuq l-artiklu 2 qabel ma' eh, nibdew nużaw il-nukleari tal-artiklu 7 Umbat il-EU Fundamental Rights Scoreboard, sistema ta' twissija bikrija biex meta jkun hemm violazzjoni ta' drittijiet fondamentali u ħafna suġġerimenti oħrajn idejat kolla kemm huma interessanti ferm u jiena beħsibni illi ninkludihom fir-rapport. Umbat dwar it-tieni parti li tikkonċentra fuq violazzjonijiet speċifiċi ta' drittijiet mod eh, indikati fil-Karta Fondamentali fuq dawn ukoll tres u bosta emendi li dejja tiegħi hija li nżomm l-istruttura kif inhi li hija struttura illi eh, toħloq kategoriji wisajn u mbagħad fiħdanhom hemm sotto kategoriji fejn huma inklużi u kol violazzjonijiet ta' drittijiet speċifiċi Naħseb li permezz ta' din l-istruttura ta' kategoriji wisajn li ġewwa fihom kategoriji eh, sekondarji, il-ċittadin meta jaqra dan il-rapport jasallu messaċ għawi kif ukoll anki l-Kummissjoni ġifiri se nirrispettaw l-istruttura inizjali li kellu il-rapport anki fid-dawl tal-emendi li ġew prezentati se jkun hemm bżonn li nirreveduh. Imma irridu nżommu dawn il-kategoriji wisajn kif ġew prezentati pal libertà sikurezza, drittijiet tal-minorenni, tal-nisa, eh, rejati ta' mibeda, drittijiet tal-LGBTI, il-krizi, drittijiet waqt il-krizi u l-austerita dawk li huma mill-qotim kriminalità organizzata u korruzzjoni naħseb li dawn kollha jistgħu jkunu utli sabiex nifukaw fuq il-punti l-iktar importanti dwar id-drittijiet fondamentali preferenza għal sena 2013-2014 ovvjament imma jiena sa qed nistenna li nisma l-opinjoni tagħkom x'inhi u nilqgħu koll is-suġġerimenti tagħkom. Imbagħad aktar fid-dettall fil-laqa li jmess ta' Shadow Rapporteur li se ssir fil-plenarja li jmess fi Strasbourg, jiġifieri il-ħamis 21 ta' Mejju jekk minn sejra żball. U dakinhar nittama illi nkunu nistgħu inkomplu nikollaboraw u nikkooperaw flimkien eh, kif għamilna fil-laqat ta' qabel sabiex dan nkunu nistaw Eh, konna rapport kemm jista' jkun illi appoġġaħ kulħadd. Tama hija li r-rapport ikun appoġġat minn kulħadd, ovvjament wara diskussjonijiet, nittamaw li naqblu fuq il-punti kollha bżonn jekk jista' jkun ikonna eh, opinjonijiet unanimi. Naħseb illi jekk aħna nkomplu niddiskutu il-rapport se jitjieb sabiex imbagħad il-xogħol li għamilna tul dawn ix-xhur iwassal għal rapport illi jkun appoġġat mill-gruppi kollha. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Ferrara. Issa nixtieq nagħti il-mikrofonu lil dawk il-membri li jixtiequ jintervjenu imma l-ewwel għandi nishtiq nagħti il-mikrofonu li Shadow Rapporters, lis sinjura Gall illi ħaqet titkellem għannu ta' senjura Vosenberg tal-PPE. Grazzi ħafna, Senjura President. Eżis kollegi, jiena għawnek qed nitkellem għannu ta' Senjura Vosenberg u fil-fatt se naqra il-kommenti illi kidbet i, i ma setax tkun għawnek illum għalix eh, sfortunatament tilfet il-żewġa il-kol kemm aħna nħossu għalija u eh, natwa il-kondoljanzi tagħna għal daqstantin issa se naqra dak li kitbet. Jina irrid nerġa' nisħaq għal darbohra li situazzjoni sitwazzjoni ta' drittijiet fondamentali fl-Unjoni Ewropea dejjem hija kwistjoni sensittiva ħafna li titlob attenzjoni partikolari għal bosta aspetti differenti u pen qawwi li dawn jiġu indikati bliktar mod preċiż għalhekk jiena nixtieq nifraħ li rapporter is-Sinjura Ferrara għal xogħol eċċellenti illi għamlet fuq da suġġett. Jiena nixtieq illi konna rapport illi kuna appoġġat minn kulħadd li kollu impatt eh, pożittiv fuq id-drittijiet fondamentali b'mod ġenerali. Jiena ressa 53 emenda u ko, jiena kofirmatarja fuq emendi tal-kollegi u li jisħu fuq punti importanti għal-grupp tagħna kollox ma kollox il-grupp tiegħi ippreżenta 134 emenda fuq l-ewwel parti tar-rapport ta' Sinjor Ferrara fuq kwestjonijiet istituzzjonali din hija l-iktar waħda li tirrappreżenta sfida imma jena nittama li insibu punti komuni li nkunu nistgħu naħdmu fuqhom. Iva, l-istrumenti kollha eh, li provdu trattati biex inħarsu l-valuri Ewropej li hemm fl-artiklu 2 ta' trattat il-kol kemm huma jridu jkunu eh, applikati u implementati għalhekk qabel ma u strutturi ġodda dawk li jeżistu diġà irridu jintużaw bisħiħ u jitqisu fuq kull livell. Huwa wkoll importanti ħafna li niċċara li l-artiklu 7 tal- trattat dwar l-Unjoni Ewropea jipprovdi l-mekanizmi kollha meħtieġa l-implementazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fondamentali u leġislazzjoni Ewropea f'dan il-qasam għal kiena nemmen li m'hemmx bżonn li jkollna mekkaniżmu ġdid imma hemm bżonn ta' strateġija interna minn flok li tkun imsaħħa minn prinċipju wieħed, jiġifieri li d-dispożizzjonijiet kollha ta' trattati u leġislazzjoni Ewropea għandhom jittużaw bis-sieħ u applikati kif suppost sabiex nisguraw ir-rispett drittijiet fondamentali fil-prattika. Ovvjament ir-rwol tal-Aġenzija drittijiet fondamentali u l-arfin espert indipendenti minn barra f'dan ir-rigward huwa essenzjali mhux biss għall-prevenzjoni imma anke għal ġlieda kontra il-ksur ta' drittijiet fondamentali fiħdan l-Unjoni Ewropea. Għal din ir-raġuni aħna nħeġġu lis-Sinjura Ferrara biex toħloq database fejn ikun hemm rekord ta' vjolazzjonijiet ta' drittijiet fondamentali dan kollu jrid jissegwi l-prinċipju ta' sussidjarjetà sabiex niżguraw li l-Unjoni Ewropea taġixxi skont il-kompetenzi tagħha motija lila mit-trattati fuq it-tieni parti tar-rapport wessajna l-firxa ta' drittijiet fondamentali u semmejna id-drittijiet fondamentali fil-ċiber eh, fil-internet kontra l-esplotazzjoni u l-isfruttament il-mizuri kontra il-radikalizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea minħabba terrorizmu, mizuri biex nipromuovu l-ugwaljanza u nipromuovu il-diversità religjuza u lingwistika, persuni ġitijiet ta' tfal, ta' persuni Eh, disabilità, persuni ta' minoranzi, refugjati. Ħtieġa li nsaħħu l-isforzi biex niżguraw id-drittijiet fondamentali ta' Roma kollha fl-Unjoni Ewropea jitolbu l kummissjoni biex tfassal politiki kontra radikalizzazzjoni, diskors ta' mibeda, l-bżonn ta' żvilupp għal zona Ewropea Komuni ta' Ġustizzja. Aħna ridna wkoll nemendaw il-paragrafi dwar l-austerità u l-kriżi ekonomika Fl-ħarnet narrit ukoll nisħaq li żgur hemm partijiet oħra tar-rapport li huma pjuttost sensittivi għall grupp tiegħi u jiena eh, eh, irrid inkompli niddiskutihom internament. Dik eh, dak kienu l-kummenti tal-Sinjura li jiena qed nirrappreżenta hawnhekk illum. Grazzi ħafna. Sur Ida Mela. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel net jiena ukoll nixtieq nirringrazzja Klaura għaliex eh, għamilt eh, ħafna xogħol f'dawn l-aħħar ġimgħat u kien xogħol ta' sew eċċellenti proset napprezza ħafna il-ħidma tiegħek. Dan il-qasam hekk delikatu sensittiv trattajtu b'ħafna delikatezza li jiena napprezza ħafna il-909 emendi illi u jindikaw l-importanza politika li għandu dan is suġġett tal-Unjoni Ewropea u naħseb illi dan huwa sinjal tajjeb, e, sinjal li aħna da suġġett neħduh bis-serjetà ħafna. Kenna dibattiti tajbin ħafna u se jkollna wkoll fil-futur dibattiti tajbin. Jiena naqbel ma' Sinjura Ferrara li l-istruttura tar-rapport hija kwistjoni importanti ħafna u aħna diskutejnieh dan il-punt u jiena naħseb illi hija ideja tajba illi uh, insegwu dak illi qalet is-Sinjura Ferrara f'dan ir-rigward. Jiena naħseb illi għalija personalment u għal-grupp tiegħi huwa importanti ħafna uh, illi naħdmu sew fuq l-ewwel parti ta' dan ir-rapport għaliex hemm punti importanti ferm u nħoss li dan huwa sfond teoretiku għal rapport sħiħ u għalhekk naħseb illi hija parti importanti ħafna. Jiena ninsab konvint illi għandna bżonn ta' mekkaniżmu ġdid. L-ewwel net għaliex is eh, sitwazzjoni inbidlet, għandna sfidi ġodda, sitwazzjoni politiċi differenti issa f'pajjiżi Ewropej Iva, nistaw nużaw l-odot u l-istituzzjonijiet eżistenti imma rridu niftħu diskussjoni dwar metodi ġodda, istituzzjonijiet ġodda, approċċi ġodda. Naħseb li dan ukoll għandu jkun parti importanti tad dibattiti li se jkollna fil-futur. Fil-fema tiegħi hemm ħafna suġġetti u li huma koperti biżejjed mir-rapport tal-immigrazzjoni, Roma, nisa, tfal, LGBTI. Naħseb illi dan Din hija parti ċentrali tar-rapport, Jiena naqbel ukoll bisħieħ eh, l idea illi noħol u ċiklu ta' politika annwali li għandu jkun bbażat fuq rapport pajjiż pajjiż li jitfassal mill-Kummissjoni mir-riżorsi disponibbli bħal rapporti tal-Kummissjoni nifissa l-Aġenzija Drittijiet Fondamentali, l-Kunsil tal-Ewropa u NGOs u nisħaq hawnhekk fuq ir-rwol tal-NGOs għaliex dawn huma importanti. Nisħaq ukoll li din l-istrateġija tista' tirnexxi biss jekk tkun ibbażata fuq l-istat ta' dritt għaliex l-istat ta' dritt huwa prerequisit għal protezzjoni ta' drittijiet fondamentali u prerequisit għal Eh, protezzjoni ta' u rispett tal-obbligi kollha li jidderivaw mit-trattat u liġi liġi internazzjonali. Naħseb illi aħna naraw li huwa importanti li noħolqu żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja dal-konċett kien appoġġat kemm il-Kommissjoni mill-Kunsill u rrid infakruhom f'dan. Naħseb li l-iktar ħaġa importanti fil ferma tiegħi hija li għandna bżonn li konna diskussjoni miftuħa fi Strasbourg. Il-kwestjoni tiħar u kollha rridu niddiskutuhom un bat wara ninsab eh, konvent illi se jkollna rapport illi jkun b'saħħtu jkun tajjeb u appoġġat minn kulħadd li wallan ta' dan il-grupp wara kollox. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nixtieq nagħti il-mikrofonu l-Sur Louis Michel. Grazzi ħafna, Signora President. Jena u koll nishti eh, nifraħ li rapporter għaxol eccellenti illi għamlet il-Signora Ferrara tassew jena naħseb illi għetti proponi bitċa xol. Damgal, fu votre métier. Uh, u Signora Eh, għallek joġbok inti eh, wassal il-kondoljanzi tija li kollega tija. Irrit nfakkarkom illi ċattat mux edin emmek biex jiġu eh, użati meta wieħed irrit jew kollu għabtita, mu mux kriterji ta' kultant irridu ikunu tangibli. Uma jitfew xi ħaġa jekk ikunu tangibli. Danna kulħadd ikun jaf minn qabel meta jkunu kandidati issa dwar il-ksur tal-prinċipju tal-drittijiet u drittijiet fondamentali l-Unjoni ma jistax najdu dan mod ieħor bħalissa d gerfex, kas kas eh, reazzjoni ta' kif ċiġi anke forsi tibza u koll u kultant saħan sitra sfaċċatament opportunista. Aħna qegħdin naraw illi s-sistema attwali tagħna mhix qiegħda taħdem sew għalhekk aħna għandna bżonn ta' evalwazzjoni sistematika, oġġettiva u kontinwa ta' situazzjoni li hemm f'kull wieħed mill-istati membri u dan nibdew minn indikaturi komuni hemm bżonn rapport annwali għal kull stat membru. Sakemm ma jkonni xaħġa ħaġa hekk se jkollna problema u problema serja. Jiena flimkien mal-deputati libe tal-grupp tiegħi eh, proposta f'dan ir-rigward. Issa jiena rrid inkun ċar ħafna fil rigward ta' dawk li għandhom xi tħassib dwar l-intenzjonijiet tagħna. L-istati membri tagħna kollha għandhom id-difetti tagħhom Eh, jina kontraporter fuq dan id-dossier u naf illi ma jeżistix stat membru wieħed illi huwa mija fil-mija eh, fil-rispett ta' drittijiet fondamentali man wieħed pajjiżi stess laqas mhux fost l-aħjar eżempji u jiena dan għaddiġa għattu u hija l-uniku mod kif nistaw naħdmu flimkien mod ta' fiduċa hemm bżonn illi flimkien insaħħu drittijiet fondamentali fl-Unjoni kollha. Issa meta wieħed jaqra elementi li proponew eh, il-gruppi deputati ta' gruppi oħrajn din l-ideja ta' sorveljanza kontinua f'kull wieħed mill-istati membri, il-proposta li konna skobu ta' drittijiet fondamentali u l-applikazzjoni tagħhom, eh, il-proġett li nirrevedu eh, il-mandat l-Aġenzija ta' drittijiet fondamentali dawn huma fost il-bosta proposti tal-grupp tal-Sinjora Ferrara, tal-grupp Sandi u tal-Ħodor Jena rajt b'attenzjoni partikolari u b'interess kbir l-emenda 121 eh, imressa eh, mis-shadow rapporter is-Sinjura Vossenberg u ħames deputati oħrajn tal-PPE li jider li jaqblu li għandu jkonna evalwazzjoni kontinwa f'kull wieħed mill-istati membri din l-emenda tmur eh, fil-favur il-propozizjoni ta' Sinjura Galla li xbaqt l-aħħar laqa tal-Shadows għal sinna illi PPE tista' tkun trid evalwazzjoni stat stat dejjem jekk dan ikun ibbażat fuq indikaturi oġġettivi u komuni għall-istati membri kollha għalhekk jiena naħseb illi min irid Eh, eh, evalwazzjoni stat stat, ħadd ma se jkun kontra li konna eh, indikaturi komuni applikabbli għal kulħadd u applikabbli għal kulħadd bl-istess mod. Wet ma jistax joqgħod jippon jimponta s-sibaħ lejn xi ħadd u mhux lejn xi ħadd ieħor għaliex inkella nkunu qegħdin nagħmlu dakollu kollu għal xejn. Issa jiena nixtieq inkun naf li minn din l-emenda nistaw nikkonkludu illi l-PP e jissa jaqbel mal-gruppi l-oħrajn biex nibatu l komissjoni messaċċal ta' Parlament responsabli nitolbu analiżi stat stat li tkun kostruttiva u imparzjali. Dan huwa interessanti għaliex imbagħad inkunu nistgħu insaħħu dejjem iktar dan il-proċess. Din dan l-scoreboard huwa il-minimu. Il-grupp tiegħi jrid imur lil lin minnek aħna nipproponu li konna mekkanizmu strutturat progressiv bbażat fuq dialogu u fuq il-modell tal-semestru Ewropew li sabiex jagħti il-Kummissjoni il-possibilità illi toħroġ rakkomandazzjonijiet formali lejn eh, stat membru li kun qed jikser id-drittijiet fondamentali. U l-artiklu 7 kif inhu jiena nafx l-artiklu 7 għaliex jiena Eh, kont hemmhekk u parteċipajt fir-reviżjoni tiegħu. Imma ikonna ngħidu li l-artiklu 7 illum ma jippermettinniex imorru l-bot wis il-mekkanizmu biex il-mekkanizmi biex nattivaw huma tant komplessi u ngombranti u tant iridu maġġoranza kbira illi kważi kull stat għandu ġiet tal-veto fil-fatt u għalhekk pratikament huwa impossibbli illi dan jintuża b'mod utli għalhekk l-artiklu 7 mhux bizzejet biex aħna nagħmlu dak li rridu u nilħqu il-għan li rridu nilħqu issa fuq l-emenda 210 ta' Shadow Rapporteur tal-PPE u tle deputati oħrajn tal-istess grupp li qegħdin eh, ħedġuna illi n-nidu proċedura ta' taksur f'każ li jkun violazzjonijiet, forsi nistgħu nsibu bidu ta' kompromess hemmhekk imbagħad fuq il-parti dwar id-drittijiet iksur ta' drittijiet fondamentali jiena ressaqt emenda li tkopri l-ikbar numru ta' violazzjonijiet speċifiċi li l-in minn tisħiħ ta' suġġetti li kopri diġa Signora Rapporter Ferrara, jina naħseb li għanna nikludu li da' kontra terrorizmu, programmi ta' sorveljanza tal-massa, teknoloġi ġodda, per eżempju il-drones. Naħseb eh, il-Roma u koll, it-tfal, il-persuni li mandomx fejn joqodu u eh, għalix eh, dan il-rapport ma jistax ħalli ħad barra, ma nistaw nħallu l-ħad barra u bla drittijiet. Naħseb il-li aħna rridu nkunu maqudin u intransiġenti sabiex ikun hemm rispett ta' drittijiet fundamentali demokrazija u l-istat ta' dritt meta wieħed jara x'fiex qegħdin illum u l-fatt li ċ-ċittadini tagħna qed jitilfu l-interess fl-Ewropa jridu nurruhom li drittijiet fundamentali u ma kisbiet li mhumiex negozjabbli u li l-Unjoni Ewropea hija il-garanti ta' dan. Thank you and uh, Grazzi ħafna. Is-Sinjura Verġja. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena naqbel ma ħafna minn dak li ntqal sissa. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l-rapporter għaliex jiena ħadgost ħafna naħdem f'dawk il-kondizzjonijiet irrid ngħidilha lis-Sinjura Gallu kol nitlobba li twassal il-kondoljanzi tagħna lil kollega tagħna. Jiena ma rajċ l-emendi kollha imma ħafna minnhom u naħseb illi fil-maġġoranza tagħhom fil-maġġoranza tagħhom mhux kollha huma kompatibbli jew relativament kompatibbli għalhekk naħseb nistgħu insibu soluzzjonijiet naħseb illi eh, ċerti u emendi wkoll huma importanti u sinifikanti ħafna. Jiena wkoll għandi għal-qalbi ħafna kif għaddi għal dan il-qafas li proponejt inti għalix eh, għandu eh, il-preġu li eh, għal-menu għacċar. U naħseb li rridu namlu da kollu li nistaw biex inħarsu l-istruttura tal-rapport għalix tiftijem faċilment hija meta wieħed jaqra tiftijem. Aħna ressaqna madwar 70 emenda ma naħsibx illi dawn se, se jdajfu il-rapport għaliex imorru fid-direzzjoni ta' eh, dak li kienem diġa imma punti li ma kienu ġew misħu għabizzejiet, u enfasizzati bizzejiet fil-rapport fostom per eżempju kif diġa għal eh, ċertu eh, minoranzi, l-LGBTI, il-Roma, kwistjoni tal-immigranti, l-koherenza ta' politika esterna u politika interna, il-protezzjoni ta' data, Naħseb li kienet is-Sinjura Gall illi qalet illi aħna inna nġildu għal drittijiet tal-bniedem u eh, naħseb kif għalet il-Sinjura Gall, naħseb kien hemm xi passi lura. U naħseb illi issa l-Unjoni Ewropea trid eh, taħdem biex tagħna ma jkomplix. L-istrateġija eh, kienet illi Eh, proponi dejjem il-minimu, l-standards minimi. Forsi din hija l-ewwel fażi u għalhekk naħseb illi hemm bżonn li morru lil in issa inkella jekk aħna rridu illi din il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali tkun issara f'xi ħaġa jew inkella jkunu biss klim sabiħ li ma jiswa xejn miktub fuq biċċa karta. Hemm il-kwistjoni tal- l-istat eh, tal-demokrazija u eh, l-istat ta' dritt dana naraħ dejjem eh, fil-Eurobarometer fil-ċittadini dawn l-iktar li u jaraw. Emmek irridu namlu progress, naħseb li importanti ħafna illi iktar ma nesprimu ruħna fuq dan il sujġet anki fir rigward ta' l-impressjoni li għanda l-Unjoni Ewropea fuq barra ma jiswa xej li l-Unjoni Ewropea toqgħod tippriska barra jekk ma ġialx li jkun hemm ir-rispett ta' drittijiet fondamentali fuq it-territorju tagħha. Il-kwistjoni tal-politika esterna u interna hija xi ħaġa importanti ħafna lija. And Mrs. Van Burg, your request is for the... Eh, Signora Valbrook. L-Unjoni, e l-Istat Membri tal-Unjoni Ewropea, qablu fuq karta ta' drittijiet fundamentali. Dawn huma il-valuri li l-istati membri jridu jgarantixxu lejn ċittadini tagħhom. Biex bekk l-Unjoni Ewropea tista' tippromovihom id-drittijiet fil-frontieri tagħhom u anki postijiet oħra biex tippromovi d demokrazija, l-ugwaljanza u l-prinċipji waqt li l-Unjoni Ewropea ddeċidiet tikkontribwixxi għal rispett ta' dawn il-valuri, irridu irrid ikun hemm anki rispett għal identità u sovranità nazzjonali u għal prinċipju ta' sussidjarjetà. Però hemm ħafna dogmatizmu ta' partitist partitarju. Jekk entkom tirrakkomandaw il-Parlament li jgħid l-Stati membri biex jikstru l-leġislazzjoni nazjonali billi ma, ma jirritornax l-immigranti illegali waqt li qed jistennew l-espulsjoni hija ħaġa mhux aċċettabbli. Fid-dokument hemm klim fuq il-migrazzjoni li huwa li mur kontra realtà. Mm, meta nitkellmu għal Eh, ftejim fil-parlament nistaw najdu dan u għana għasta responsabilità għonek. Naħseb. Illi. Mux li għalija illi nivota favur ta' dokument da' sekwisa. Jiena u l-partit għaj nikondannaw id-dritt tal-antisemitizmu fl-Europa. Aħna mux bizzejiet għalina li jkun tolleranza. Rridu niproteġġu attivament ir-reliġun u u libertà ta' kuxjenza ċittadini kollha. Grazzi President. Nishti najt il dan la bosta rizoluzzjoni hija maqluba mxaqilba lejla waħda biss u jena qed nesprimihda da blemendi tiegħi. Huwa ta' sorpriza li meta aħna natu eżempi ta' nuqqas ta' tolleranza, naraw li hemm nuqqas ta' tolleranza lejn l-Islam u m'hemmx kelma fuq il- fuq il-mibeda lejn il-mibeda lejn l-insara. U jekk inħarsu lejn il-data statistika, miex vera l-iktar data reċenti fi Franza, hemm iktar minn 200 kas ta' violazzjoni ta' ċimiteri, 56 minnhom jirrigwardaw ċimiteri insara u anki proporzjoni olja ta' attakki kontra tempi u, u knejjes marbutin mal-fidin. Mal Naturalment, stat li eh, għal qalbu l-paċi u l-ġustizja rrit jieħu sib il-gruppi kollha reliġjużi u speċjalment meta naraw illi dawn il-ksur tal-prinċipju ta' tolleranza mumiex mumiex inklużi għalina jinkwetana aħna fil-parlament nindikaw u nibatu messaġġi eh, għal eh, eh, dawn l-eżempi fid-dinja eżempi ta' suċess, rridu assolutament natu reazzjoni tana kontra il-ksur tal-prinċipju ta' tolleranza fl europa U għandi anki prinċipju oħra nixtieq nintroduċi hawnhekk. jena nishti nkunnaf naf iġri fost il-28 stat membru. Għax ednara nara illi ir-rappreżentanti tal-maġġoranza illi jippużaw ta' protetturi tal-minoranza dejjem jinvokaw l-artikolu 7 ta' trattat. Irridu niftakru li l-artikolu 7 ta' trattat jirrigwarda s-sanzjonijiet u l-esklużjoni ta' stati membri. Hemm bżonn hawnhekk niġdu l-attenzjoni tal-Ewropej għal dak li għalunna i Kroati u Slovakki f'dawn l-aħħar snin fuq il riżultati tar-referendum tagħhom fuq il-ordni eh, naturali ta' dritt tal-ġenituri. Ek rridu nitkellmu fuq l-Unjoni fl-Ewropa, rridu nisimgħu minn xulxin. Eh, tkun ħaġa tajba anke jekk jiena ma ma naħsibx li se tiġri, imma eh, tkun ħaġa tajba kieku f'din ir-riżoluzzjoni nitkellmu fuq l-attakki li jiena ma nistax naċċetta l-attakki kontra l-Kroati, u, u Sloveni wara il-referendum li kellhom. Għalix naraw specialment fi Slovakkja darba u nofs iktar eh, ċittadini e votaw fil referendum mill-li fl-elezzjoni tal-parlament. Ek jiridu verament naqdu l-Europa mo serjus, serju rridu niftaw nżommu daf moħna. Un bat kristjani oħra, fi biru tal-21 seklu, aħna ftaħna eh, l-Unjoni Ewropea u kena din l adezjoni kbira, pero ħafna nistina rawa bħala l-Istati membri daħlu daħlu uh, biex ikunu membri tal-Unjoni Ewropea, però rridu nuru rispett tal-Istati membri kollha. Naturalment jistgħu nitkellmu fuq l-artiklu 7 u l-użu, però l-mistoqsija tibqa' kif se tispiċċa din il-kwistjoni fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi President, jena għandi tliet punti x nitkellem fuq x'nitkellem. L-ewwel qed naħseb illi huwa inaċċettabbli illi biex nitkellmu fuq id-drittijiet fondamentali fil-Unjoni Ewropea u biex najdu li l-Islamofobija u l-antisemitizmu u l-vandalizmu fit ċimiteri nistaw, nistaw nitkelmu fuqhom fl-istess nifs. Dan mhuwiex aċċettabbli. Għak aħna fl-Unjoni Ewropea nagħmlu liġijiet, per eżempju, fuq kif għandna nitrattaw ir-rifuġati dawn il-liġijiet japplikaw il-kulħadd u dawn dak l-istati membri kollha li jaċċettaw dawn il-liġiet eh, meta daħlu membri tal-Unjoni Ewropea. U rridu aħna nikkritikaw dak l-istati membri li ma jirrispettawx dawn il-liġi. Il-pakket ta' rifugjati applika għal stati membri kollha. Mbagħad punt aħari li huwa importanti għal xogħol tagħna futur, lui mhux Michel semmieh da, hemm ksur ta' drittijiet fondamentali fl-istati membri kollha. U wasal il-ħin illi naħsbu fejn fejn il-valuri qed jiġu rispettati u fejn mhumiex. Xi minn dawn il-valuri u liġijiet mhux qed jiġu rispettati fl-istati membri għax hemm nuqqas ta' rida politika ċerti stati membri, mhux kwistjoni tal-liġijiet li naprovaw aħna. U dan ir-rapport huwa importanti ħafna u se jibqa importanti, però aħna bħala eh, membri tal-Parlament individuali irridu inkomplu nindahlu eh, nindaħlu fejn għanna nindaħlu għax dawn il-liġijiet mhux qed jiġu rispettati, rridu nintervjenu bħala MEPs individuali u namlu pressjoni fl-Istati membri biex huma fil-prassi japplikaw dak illi huma eh, teoretikament qablu bħala valuri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Għandi żewġ kommenti osra fuq il-kollegi li tkellmu qabel, b'referenza għal kollegi li tkellmu qabli. Hemm bżonn nagħmlu formulazzjoni ċara hawnhekk. maw lebda moviment kontra l-insara u lanqas partit politiku fl-Unjoni Ewropea jista' jkun hemm da f'partit oħra tad-dinja ma mhux fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa rapport ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea, dan huwa l-ewwel punt. It-tieni punt huwa jekk aħna nitkellmu fuq l-migrazzjoni illegali, e, irridu e, ngħidu li dawn huma nies li qed jitolbu l-azil, dawn huma Refuġati li jixtiequ ħajja ġdida. U e, bekk li aħna rridu e, li aħna rridu naċċettaw dawn in-nies e, dawn huma kontra drittijiet fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Għal daqstant irridu nargumentaw għal politika komuni ta' azil u ta' immigrazzjoni u mhux għal soluzzjonijiet nazzjonali għax f'ħafna pajjiżi dawn huma problemi verament kbar. Grazie. Signora Lewiston. Grazie. Jiena nishti najt illi għawnek għaw diskussjoni fu mekanizmu ta' monitoraċ kontinuo. U għaw anki intervenzjoni fuq l-autonomija, inżil fuq l-autonomija tal-Istati membri u sovranità tagħhom. Eh, irridu niftakru esperjenza importanti fil-Kunsil tal-Ewropa, mhux l-Unjoni Ewropea, ma l-Kunsil tal-Ewropa, ma dawn il- eh, entitajiet ta' monitoraċ edin jamlu xogħol eccellenti mingħajr intervenzjoni jamlu dialogu mal-pajjiżi, hemm ħafna xogħol xisir biex isibu dawn l-indikaturi ta' konflitti Eh, hemm ħafna diskussjoni jiena kont membru ta' dan il eh, tal-Kunsil tal-Europa għal 12 sena u eh, u dan huwa metodu li jġibna ħafna aktar qrib milli niprovaw nirsolvu l-kwistjonijiet pajjiż pajjiż. Ma rridux nibżaw minnu il-monitoraġġ pajjiż pajjiż. Mhuwiex reprimend repressiv. Jista' jista' jkun strument biex nifmu iktar u l-izvilup tal-affarijiet bħala dialogu ma l-Istati membri, jina naħseb illi il-parti parlamentari u aktar importanti mill parti amministrativa f'din il-kwistjoni. Rridu kunu iktar attivi anka ħana stess biex ninvolvu ruħna dejjem iktar. Is-sur skipik. Grazie. Jina neringrazzja u koll tal-ħidma ta' Signora Ferrara. U jina nishtiq najt li jina rispetta l-prinċipi ta' drittijiet tal-bnedem. Aħna bħala bnedmin għanna dinjità li ma nistax ninjorawa id-drittijiet tal-bnedem għanna natu l-istess rispett għad drittijiet tal-bnidem għal mandomx ikunu eh, fidejn ċerti gruppi ta' nies li jitkelmu eh, jitkellmu fuq ċerti drittijiet biex jipromovu l-interessi tagħhom jew l-aġenda personali. Meta niddiskutu l-drittijiet tal-bniedem, irridu nitkellmu anki fuq il-vulnerabli, eh, jew għazvantaċ in-nisa ommijiet eh, singoli, nis b'dizabilità, nis eh, għat, zaza, mżon nitkelmu fuq dawn in-nis għandhom id-drittijiet ukoll dawn in-nis. Jien nixtieq ngħid ukoll illi anke l-insara qed jiġu perseguitati bħalma qal il-kollega tal-Polonja u anki jekk aħna naqblu jew le ma nistawx neċħdu li qed jiġu perseguitati hawnhekk hawnhekk qed nitkellmu fuq il-minaċċa ta' anti-Islamizmu però hemm ukoll u antisemitiżmu, però hemm ukoll l-antikristjaneżimu fl europa U jiena għal daqstant nesprimi tħassibti tiegħi għal ċerti xejrit f'dan il f'dan il fil-awla. Dana rajniħ il-ġimgħa li għaddit fi Strasburgu meta tkellimna fuq il-Kenja. Eh, hemm nis li jaħdmu li ċerti nies mitu għax mitu, imma dawn it-tfal mitu espliċitament għaliex kienu eh, għax kienu jemnu f'Ġesu Kristu u ma nistawx nar għajnejna kontra l-insara li sofru fl-Europa. Aħna eh, mhux ma rridux niproteġu il-lutu l-insara u l-Musulmani. Rridu, imma rridu aħna eh, libertà ta' religjon, rridu ehm, nirrispettaw il-kuntest kulturali, reġjusu kulturali. Meta nitkellmu fuq il-drittijiet tal-bniedem, eh, nixtieq nitkellmu fuq każ fi Franza fejn in-nies eh, li qed jiġu kastigati sempliċement għax huma f'familja li hija komposta minn raġel mara u żewġ titfal. Jiġifieri familja normali. Signora King. Kieng. Grazzi, President. Jena u koll ringrazzja l-Onorevoli Ferrara ta' dan il-xol illi jatina opportunità nitkellmu fuq ħaġa għax importanti. Jena naqbel ma' ħafna minn dawk li Eh, tkellmu fuq din l-idea li namlu monitoraċ eh, annuali fuq id-drittijiet tal-bnedem. U propju għaliex ħafna drabi aħna eh, naħsbu li mm, li aħna immuni li li l-ksur ta' drittijiet ma jġrix f'pajjiżna, e ma jġri f'post ieħor, e ma mhuwiex hekk fil-fatt, għax hekk naħsbu hekk aħna nid-distraġu ruħna. Uh, u propju f'dawn il-momenti li ħana distratti jisiru mbagħad eh, attentati. Imma ħafna pajjiżi fil-fatt eh, hekk et iġri. U meta wieħed jara illi hemm ċerti ksur ta' drittijiet tal hemm ċerti stati ma nistawx nipermettu eh, li huma jkomplu mingħajr ma jiġu kastigati, jridu nollu il-livell tal monitoraċu tal-kontroll għax dan huwa strument illi permettilna nsaħħu demokrazija. U aħna e, jekk aħna konxi minn dan l-istrument, naħseb li anki l-eżempju rinatu barra e, f'pajjiżi oħrajn se jkun effettiv bl-istess mod. Għaliex dan mhuwiex biss strument e, imma anki modell li wasalna anki għal premju Nobel fl-2012. Uridu fl-istess ħin noqogħdu attenti u mux nistaħba wara l-kelma demokrazija meta fil-postijiet kolla, fi setturi kolla, migranti, ċittadini, kullimkien e, naraw bajnejna ksur ta' drittijiet tal-bnedem. U, u bħala strument ta' kontroll ta' demokrazija jina nżid il-leħen tiegħi ma' dak ta' oħrajn biex insaħħa l-idea li għandu jkun hemm kontroll annwali. Grazzi. Signora Ernst, tixtieq titkellem int? Grazie. Min jgħid illi fl-Unjoni Ewropea hemm persekuzzjoni tal-insara, ikun qed jieġħad il-persekuzzjoni kristjana li jeżistu f'postijiet oħra. U dan ma f'tad-din fid-dinja, dan ma nistgħux naċċettaw kull attak kontra kwalunkwe post ta' eh, kolunke ċimiteru aħna dejjem sen kondannaw, imma li najdu li għaw persekuzjoni sistematika tal-insara fl-Unjoni Ewropea u ksur ukoll tal-drittijiet tal-insara dana jiena sinċerament ma nistawx najduh. Dawk li jimpenjaw ruħom da sekk lejn l-insara għandhom dritt jamluħ, pero nittama illi jimpenjaw ruħom anki a favur ta' dawk il-insara li huma fil-kampi tal-refugġati fil-Iraq u fil-Sirja. U jnaħla bil- eh, bifrazi tal-isqofa bil fil irak illi aħna nsibu paċi jekk aħna insibu paċi mal-sunniti u reliġjoni oħrajn. Ma nistawx najdu affarijiet li jistaw jiġu interpretati mod ieħor. Ejja nippruvaw nkunu moderati fil-espressjonijiet tagħna. Sur Jurek. President, jiena nishtiq namel korrezzjoni hawnhekk. Skont il-regolament intern. L-assur skripe kol nħat f'din il-kamra tkellem fuq il-persekuzzjoni tal-insara. Meta aħna tkellimna fuq l-anti-islamizmu antisemitizmu u l-islamofobija, aħna edin nitkellmu sempliciment fuq dan is-sentiment ostili u ma nitkellimniex fuq il-persekuzzjoni tal-insara forsi aħna għax kellna ħafna esperjenza f'pajjiżna ta' intolleranza u, u minix se nitlob lil president biex joġġezzjona uffiċjalment għal ċerti stqarrijiet. Però jena personalment naġġezzjona għal stqarrija li nitkellmu fuq il-profanazzjoni ta' ċimiteru Musulmani jew jew eh, eh, ludi ma nistawx nikkonsidraw bħala vandalizmu sempliċement, ma dawn huma attita eh, attita mibeda u mux għed nitkellem fuqek, sinjura, għed itkellem fuq il-kellim nitkellem qablek. Tista tiżgura li aħna niproteġu kulħadd kontra attita mibeda u vandalizmu dawn ir-razzjonijiet kollha u aħna obbligati nirreaġixxu għal fatt Eh, l-Europa ta' solidarietà, l-Europa tal-paċi soċjali, hija l-Europa li eh, tiġġiela t-oġġezzjona għall-mibeda u mux l-Europa li qed tibni l-ideologiji biex eh, jiġu użati ħalli teddet il-postijiet oħra. Grazie. Grazzi. Dawn huma kwestjonijiet eh, importanti ħafna aħna eh, il-fat li nistaw nużaw il-lingwa huwa dritt għal kulħadd u kulħadd jista' juża dawn id-drittijiet anki jekk ikunu eh, gruppi minoranzi. U dan nħossi li huwa importanti ħafna illi il-minoranzi kollha jollu leħenom anki meta insibu ruħna f-situazzjoniet eh, eh, l huma eh, anki meta jkunu membri ta' komunitajiet iktar wisa. U dan mux biss drittijiet fondamentali imma anki għal difiża tal-multikulturalità Ewropea. U ħaġa li nixtieq jiena nisħa dan importanti ġol-Unjoni Ewropea, pero rridu anki nikkonsidraw il-politika tal-pajizi ġirien u anki fil-pajizi kandidati għall-adezjoni irridu naraw e, jekk anki hemm hemmx politika ta' protezzjoni tal-minoranzi. Grazzi. mela għalaqna il-lista tal-kellima issa nixtieq nitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex narikaw xi ħadd minnhom li jixtiequ jirrispondu jagħtu sqarrija mill-aħħar tal-Kummissjoni. There is no. Okay, there is no request then no. Uh, okay, at the end. Mela jider li le? Mela, nishtiq insaqsi l-Sinjura Ferreira sabiex tati forsi xiftit subiet i. Grazie Presidente. Uh, io Grazie, Signora President, mela l-ewel net, jina u kol nishtiq nesprimi l-kondoljanzi tijaj l-Onorevoli Rosenberg. Eh, u nishtiq li twaslu għomla minna għatijaj. Ovvjament, nishtiq nirringrazzja l-Shadow Rapporteurs kolla dwar il-kontribuzzjoni u l-interventi prezzjużi minna għatahom għall-appoċ. U nishtiq nirringrazzja u kol il-kollegi kolla l-oħra l-intervjena u l-lum xħareċ xinu ma l-punti essenzjali mela l ewwel net li il-Parlament Ewropew b'mod ġenerali u l-Unjoni Ewropea fil-fat hemm bżonn li kollha rwol proattiv. Trid tigarantixxi il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali kif ukoll tissuġġerixxi e, interventi possibbli ġuri kif nistgħu naġixxu. Biex nagħmlu dan naħseb li kulħadd jista' jaqbel fuq il-bżonn li jkun hemm sorveljanza kontinwa bħalma e, ġara kemm il-darba minn direzzjonijiet differenti. Dan ma jfissirx li kun għaddejja tkun għaddejja inkwizizjoni, jew li nkunu qegħdin ngħidu li nisu maħatja. Issa jrid ikun hemm kuxenza aħjar ta' dik li hija s-sitwazzjoni fil-istati membri individwali sabiex nifmu Eh, fej hemm bżonn li nintervjenu biex intejbu l-status quo, biex intejbu il-ħarsien moti l-drittijiet fundamentali u nevitaw li jkun hemm il-ksur. L-introduzzjoni ta' mekkanizmi ġodda huwa ċar li dawk li diġa jeżistu rridu neħdu ħsiebhom u nużawhom, imma la darba nindunaw li dawn l-istrumenti mhumiex biżejjed jew forsi mhumiex adegwati 100 ċertament f'dak il-każ huwa utli u tamin e, eh, naraw li konna dispożizzjonijiet ġodda u dejjem fir-rispett tal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Ma nistawx E, nitlu fuq il-leġizlazzjoni tal-istati membri li hija importanti fuq livell nazzjonali. U jista' jkun hemm eh, ta' min ukoll naraw li konna mekkaniżmi li jtejbu il-monitoraġġ li hemm pajjiż bi pajjiż u nassiguraw li kunem eh, ħarsin u sa għadritijiet fundamentali. Issa. U dan jorbot ukoll ma' ġlieda li kienet qed u wkoll l-Onorevoli Kenge qabel. Iġviri, hija niġġieldu l-indifferenza. Hemm bżonn li dejjem ikunu għassa għaliex b'dan il-mod biss nistaw nassiguraw li għanna livell tajjeb ta' ħarsin ta' drittijiet fundamentali. Issa dwar il-politika ta' migrazzjoni jina għawek nishtiq nenfasizza li aħna qegħdin nitkellmu dwar rapport li għandu x'jaqsam il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali. Umbagħad bħalma nafu f'dan il-kumitat Diġa eh, imbeda rapport ieħor strateġiku fuq is-sitwazzjoni fil-Mediterran. F'dan il-kuntest, rapport fuq drittijiet fundamentali, qegħdin nitkellmu propju fuq dan, fuq drittijiet fundamentali li jridu jingħataw lil kulħadd. U hemm kategorija apposta għal dan, ġifieri għad-drittijiet fundamentali eh, li jridu jingħataw anke għal dawk il-persuni li qegħdin jitolbu għażil. Aħna fuq dan qegħdin nitkellmu ma qegħdniex qed nitkellmu dwar eh, ksur ta' kompetenzi, ġbir li nkun għajdin nitru fuq il-kompetenzi tal-istati membri, li iżda ikunem ċertu rakkomandazzjoni, suġġerimenti, anka avvizi li umbat jiġu imħarsa mill-istati membri kollha eh, lejn dawk li fitxu għazil, ġviri li garantixxu li dawn il-persuni ikollom drittijiet, mhux neċessarjament li jkollhom xi benefiċċji, issa dwar it-tolleranza b'mod ġenerali, tolleranza lejn il reliġjuni differenti, huwa ċar u huwa miktub fir-rapport li ġew ippreżentati ħafna emendi qed nitkellmu dwar l-Islamofobija anka Afrofobija ġifieri biża tal-Afrika, eh, għaliex fuq livell tal-Unjoni Ewropea sfortunatament nafu li d-dinja xi ħaġa li teżisti imġiba li sfortunatament tikser id-drittijiet u tal-prinċipji, reliġjuni, l-libertajiet ta' kif wieħed jaħseb jew tal-reliġjon li wieħed isegwi. Jiġri hemm bżonn li jkun hemm rispett tar reliġjun tar-reliġjon, wieħed ikollu il-libertà li ta' twemmin tiegħu. Issa minnaw ħaj komplu l-ħidma irridu nippruvaw nsibu ċertu kompromessi għal dawn l-emendi kollha li ġew preżentati. Iżda jena naħseb li jekk inkomplu f'din id-direzzjoni ġbir ta' kooperazzjoni u kollaborazzjoni li għamilna sissa, ċertament ħajkonna riżultati tajbin ħafna għal darba ħra grazzi lil kulħadd. Okej, thank you very much. Tajjeb, grazzi ħafna l-Sinjura Ferrera. Mela nixtieq ngħid li l-laqa tal-Shadows ħajsir fil-plenarja li mis fi Strasburg u il-votazzjoni fl-Ibe li oriġinarjament kienet skedata għall-4 ta' Ġunju, issa ħad tiġi posposta 25 ta' Ġunju eh, fl-laqa tal-Libe addizzjonali. Issa il-punt li mis jew eh, ħajkun hemm eh, pożizzjoni importanti ħafna E, tal-Kummissjoni għal punt li jmiss. Signora Michaud, issa ħata salawek fl erbonos għalek għalhekk għandna sospensjoni sal-erba' nofs,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 Okay.

Okay, dear colleagues, we will start the point number 22A. Mela, e nibdew il-punt numru 2 u 20 ehm, a fu l-agenda tagħna ġbir skambju ta' opinjonijiet wara l-deċiżjoni tal-konferenza tal-Presidenti ta' 30 ta' April fuq l-effetti possibbli inkluż fuq id-drittijiet tiegħu status ta' bħala membru tal-Unjoni Ewropea jekk stat membru jiddeċida li jerġa' jintroduċi il-pina tal-mewt Mela, fi 30 ta' april il-konferenza tal-President iddeċidiet li tirreferi din il-kwistjoni l kumitat Liba l-konsiderazzjoni qabel l-qalimis tal-konferenza tal-Presidenti ta' 13 ta' Mejju. Issa ħanaddi il-kelma lis sinjura Mishu għal stqarrija inizjali u mbagħad lil membri li jixtiequ jintervjenu. Il-Sinjur Mishu. Thank you, Chair. Good afternoon. Uh, I would like again to thank you for this exchange today. Eh, grazie ħafna, Signora President, eh, grazzi tal-li eh, poġġejtu dan il-punt fuq l-agenda. Il-President Juncker u l-Vice President Timmermans diġa kienu għamlu stqarrijiet espliċiti fuq dan il-sujġet il-ġimma li għaddit. Issa, ħammur dritt għal offol ta' din il-kwistjoni. L-artiklu 2 tal-Karta tal-Unjoni Ewropea fuq id-drittijiet fundamentali tipprojbixxi kwalsiasi persuna li tiġi kundannata għal mewt jew tiġi maqtula. Il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Niedem qalet li l-pjena tal-mewt huwa ksur tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bnedmin. L-abolizzjoni tal-pjena tal-mewt hija kundizzjoni li l-istati jridu jħuha sabiex isiru membri jew tal-Kunsil tal-Ewropea jew tal-Unjoni Ewropea. Jena nifem li il-konferenza tal-presidenzi tal-Bitkom eh, tal-vitna inwiġbu din il-mistoqsija sa minnaħa tal-Komissjoni mem lebda dubju li l-introduzzjoni mill-ġdid ta' l-pena kapitali tmur kontra il-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. U l-introduzzjoni mill-ġdid ta' din il-pena tal-mewt minn stat membru għalhekk iwassal għall-applikazzjoni ta' artiklu 7 ta' trattat. Il-mekkanizmu tal-artiklu 7 ta' trattat jorbot mal-valuri li jem referenza għalihom fl-artiklu 2, inkluż id-dinjità tal-bniedem u rispett għad-drittijiet tal-bniedem. L-artiklu 7 fl-aħħar mill-aħħar tippermetti għas-sospensjoni ta' numru mid-drittijiet li jiġu mill-applikazzjoni ta' trattati lejn l-istat membru rilevanti, inkluż id-drittijiet tal-vot ta' rappresentanti tal-gvern ta' dak l-istat membru fil-Kunsil. U bħalma tafu, it-trattati mumiex edin eh, jajdu li ħajkun hemm it-neħija tal-isħobija ta' dak l-istat mill-Unjoni Ewropea. Iżda, l-artiklu 7 jgħid li jkun hemm mekkaniżmu ta' sanzjonijiet li jasal il-bod li huwa mfassal apposta biex jassigura il rispett tal-valuri fundamentali f'artiklu 2. Aktar speċifikament fuq is-sitwazzjoni fl-Ungerija nixtieq nagħmel dawn il-kummenti. Il-President Juncker qal il-ġimgħa li għaddiet li s-Sur Orban immedjatament irid jiċċara li mhijiex l-intenzjoni tiegħu li jerġa' idaħħal il piena kapitali li kieku tkun l-intenzjoni tiegħu u għawek għan ikkwota il-President Juncker u mbagħad tinqala ġlieda. Il-Kummissjoni issa femet li il-Gvern tal-Ungerija mandu lebda pjan li jieħu passi sabiex jiġi tiġi introdott tal-pina kapitali. U il-Prim Ministru Orban assigura l-President Schulz tal-Parlament li l-Ungerija ħat rispetta trattati u leġislazzjoni kollha tal-Unjoni Ewropea. U nixtieq nirreferikom għal ehm, għall-isqarja tal-istampa tal-President Schulz. Issa jekk il-Gvern Ungeris jieħu passi biex jerġa' introduċi l-pena kapitali, nixtieq nenfasizza li l kummissjoni hija lesta li tuża immedjatament il-mezzi kollha d-dispożizzjoni tagħha sabiex tassigura li l-Ungarija kif ukoll kull stat membru ieħor jikkonformaw ma' l-Unjoni Ewropea, ma' l-liġi tal-Unjoni Ewropea u il-valuri tal-Unjoni Ewropea li fl-artiklu 2. Din ir-reintroduzzjoni tkun ksur ċar tal-valuri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Hey, thank you very much, uh, Mrs. Uh, Mishu. Uh, now uh, we have Grazzi ħafna mela, issa għanna eh, ħin biex jatuna l-istqarriet tagħhom il-koordinaturi. L-ewwel is-Sinjura Sipel. Grazzi ħafna, Signora President. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja lis sinjora Mishu għal dawn l-istqarriet min-naħa tagħha. Ovvjament jiena stennejt minn għandha dak li qalet. Aħna riċentement irċivejna email mid-delegazzjoni tal-PPE tal-Ungerija li qalet li id-dibattitu dwar il-pena kapitali ma jfissirx li il-pena kapitali fil-fat ħad tiġi introdotta mill-ġdid. Jena naħseb li Sur Orban u l-gvern tiegħu qegħdin jilabu man-nar Għalfej għandek tagħmel diskussjoni dwar il-pina kapitali f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea jekk m'għandekx intenzjoni li terġa' tintroduċija. U fl-aħjar xenarju, forsi sempliciment qed jipprova jikseb il-voti. Iżda fl-Istati Membri tagħna huwa ċar li ħassib ċertu ċittadini f'kull stat membru li iva jridu il-pjena tal-mewt. Għalek jiena naħseb Hija xi ħaġa ta' blaħsieb minnaħa tal dan il-Prim Ministru li jerġa' jkollu diskussjoni fuq dan is-suġġett. Issa nixtieq inżid xi ħaġa ma' din id-diskussjoni li anka jekk il-konferenza tal-Presidenti ddeċidiet li ma nix nittrattawha din nittrattaw dan is-suġġett fil-plenarja tal-ġimgħa li għaddiet aħna tkellimna dwar l-istudju ta' tal-isħarriċ li għamil Sur Orban mal-ċittadini. Imma għawek dinja sempliciment manipulazzjoni, mux studju kif suppost. U anka kien studju fuq l-immigrazzjoni u il-terrorizmu, ġviri kienet jorbot dawn iż-żewġ suġġetti u din hija assolutament mhux aċċettabbli. U jekk tara l-mistoqsijiet ukoll dawn huma biss affarijiet negattivi. li eh, imorru skont l-agenda ta' Sur Orban, inkluz eh, li qed jitfal ħabs ir-rifuġati u din xi ħaġa li assolutament mhix aċċettabbli. Grazzi ħafna sas Sinjura Holmeyer. Mela, l net. Tifmu nix ħażin, jiena naqra Sorpriza b'din il-rabja artifiċjali l ewwel din id-diskussjoni fuq il-pina tal-mewt dejjem isseħ meta inkun qegħdin niffaċċaw reati serji. Issa ovvjament aħna kontrija il-gvern Ungerijs qed jgħid li m'għandux l-intenzjoni jerġa' jintroduċija din il-pina kapitali bl-ebda mod. Din hija xi ħaġa li għandna nilqawha għaliex ħadd ma jrid li jkun hemm il-pina kapitali fl-ebda stat membru. U dan ħareġ ċar mill-Ministru tal-Ġustizzja, mill-Kap tal-Gvern, kif ukoll mill-kellima tal-Gvern, kulħadd qal l-istess ħaġa. Iġri m'hemmx diskussjoni reali, U jekk nitfaw ndaħlu dawn is-suġġetti l-oħra, Fuq dan nistanajt li f'ċertu waqsma hemm sforz min-naħa tal-populisti sabiex ikun hemm diskussjoni fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, ma dan huwa suġġett separat, m'għandniex għalfejn nitkellmu dwaru hawnhekk. Naħseb dwar il-ġar ċek tiegħi fejn kien hemm ministru li kien qed jitkellem dwar referendum dwar ta' tagħmel Repubblika Ċeka fuq dawn il-kwistjonijiet tal-immigrazzjoni. Għalek, din dan id-dibattitu tal-immigrazzjoni kollu kemmu huwa wieħed diffiċli partikolarment f'ċertu stati ta' wara l-komuniżmu. Anka fil-Polonja il-populisti tan-naħa tal-lemin edin jomfu din il-diskussjoni fuq l-immigrazzjoni. U dan kollu huwa biex ixewwex il-popolazzjoni. Iġbi hemm ċertu affarijiet li nistgħu niddiskutu ma mhux f'dan il-kuntest. Fl-Ungerija, il-pina tal-mewt miex qed tiġi konsidrata bis-serjetà mill-gvern. Il-PPE ħanota ta' dan? Għalek, din miex kwistjoni. E, issa il-persuna li qed tieħu post sur Kirkov. Grazie ħafna, Sinjora President. Sur Orban u l-Gvern Ungeri samlu ċara ħafna li huma m'għandhomx l-intenzjon li jerġgħu jintroduċu il-pena kapitali. Għalhekk biex nirreferi għal dak li qalet is-Sinjura Sippel, għalfej ħan n diskutu il-konsegwenzi ta' din it-tip ta' azzjoni għawek. Imma irridu naħsbu fil-fat li jem parti sinifikanti tal-ċittadini Ewropej li mumiex kategorikament kontra il-pina kapitali u għalek dan is-suġġett bħal kwalunkwe suġġett għandu jkun miftuħ diskussjoni. Jina u naħseb li jaħasra li dan il-parlament il-ħin kollu qed jintuża bħala pjattaforma sabiex jiġu attakat, jiġi attakat il-gvern li huwa elett demokratikament minn pajis, ta' pajis wieħed. Ħafna drabi smajna li Sur Orban u l-gvern Ungeris jikser il-valuri komuni Ewropej tagħna. Il-mistoqsija hija min jiddefinixxi dawn il-valuri? Min jiddeċidi li huma l-valuri li huma Ewropej u le? Jina jidirlim li meta n-ħata kol liberali jgħidu valuri liberali qed jitkellmu biss fuq l-aġenda tagħhom li mhijiex l-istess aġenda li jaqblu magħha kulħadd. Palma qed il-gvern Ungeris ġi elett mill-poplu Ungeris u għalhekk jirrappreżenta il-valuri tagħhom. U peress li l-Ungerija hija parti mill-Ewropa jiena qed nassumi li dawn il-valuri bil-forsi li ikunu Ewropej. Thank you. And uh, Mrs. Infeld uh, replacing Mrs. Ulissom. Sinjor Entfeld, flok Sinjor Jina ma tantx għandi xinnejt dwar il-pina kapitali u l istqarijiet tas Sur Orban, għalija il-pina kapitali hija prassi barbarika tal-Medju Evu. Kwalunkwe post fid-dinja mandiġ posta fl-Unjoni Ewropea, ma nix għalfejn nitkellmu eh, dwara għaliex il-koll nafu li Sur Orban qed jagħmel stqarrijiet provokattivi. Dejjem qed joħroġ subaħ tan-nofs lill-valuri tal-Unjoni Ewropea u jaf daqsna li dan ma jfissirx li il-pena kapitali ħad tiġi appoġġa adattata imma raġuni għalfejn ridna dan id-dibattitu huwa dan il-kwestjonarju li jindbat. Issa, u ħani kwota, mill-blog tal-Kummissarju Timmermans Konsultazzjoni pubblika hija ħaġa tajba, iżda konsultazzjoni pubblika bażata fuq il-bias u mistoqsijiet li eh, jistaw jizvijawk jew jindirizzawk lej risposta waħda fuq l-immigranti mhuwiex bażi oġġettiva u ġusta għal politika. Nixtieqkom Eh, taqraw il-blog għax is-sur Timmermans il-bieraħ mill-lider qal li din hija l-perspettiva uffiċjali tal-Kummissjoni għalhekk nistieq nkun naf eh, u ħansaqs s sinjura Mixxu jekk din hija l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea meta ħa taġixxi? Is-Sur Timmermans qed immexxi permezz tal-blog jew inkella ħajuża setat tal-Kummissjoni Ewropea sabiex iħares il-valuri tal-Unjoni Ewropea kif suppost jagħmel eh, skont it-trattati. Dak xogħlu għalhekk qed jitħallas, iġifieri jiena nixtieq nkun naf x'ħajamel. Issa l-aħħar mistoqsija lil PPE għaliex jiena naqbel ma dak li qal is-Sur Hormajer fil-mija, U jiena naqbel ukoll li l populizmu jeżisti kullimkien, mhuwiex il-monopolju ta' xi partit politiku wieħed jew ieħor. Dan qiegħed kullimkien anke f'pajjiżi. Issa, eh, irrit nistaqsi li PPE. Sa fej jasal is-Sur Orban qabel ma tajdu li madux jirrappreżenta il-valuri tal-PPE li ma jistax jibqa' membru tal-familja tagħkom. Intu qed tibatu anka sinjal dinja barra. U għawek qed riskjaw anka ehm, il-perspettiva tal-valuri Ewropej. Kolla, inkluż il-PPR, e, id nibatu messaġġ li dawn li dejatu dawn il-practice din mhix l-opinjoni tiegħu sempliċement hija politika tal-gvern. Il-PPE ħadd kompli tittollera dan kollu. And uh, Mr. Ernst. L-Onorevoli Ernst. Mela jena nishtiq najt zewċ affarijiet il bira delegazzjoni mill-Iran, ġbim mill-Parlament tal-Iran, e, zaruna ġewaw mit-Teran u aħna nilom għalfejn aħna kontra il-pjena tal-mewt. spiegajt ir-raġunijiet għalfejn aħna najdu li id-dritt għal-ħajja huwa fattur fundamentali ta' ċivilizzazzjoni U ma jistaw jiġu lura jgħidu iva nistgħu nitkellmu fuq kollox, mhix ħaġa ħazina, nistgħu niddiskutu. U ngħid jiena ma tantx nisma' dan messaġġi nistiq nisma' messaġġi mill-Ungerija, pereżempju dwar libertà tal-istampa. Jekk l-affarijiet ikomplu b'dan il-mod u nibqgħu nirċievu l-istess messaġġi minn dan il-pajjiż, Dan bażikament jissuġġerixxi li l-Ungerija tixtieq titbiet mill-Karta ta' Ġittijiet Fundamentali. U bażikament titbiet mill-valuri Ewropej. Jien ma naħsibx li għandna naċċetta waħda. Issa kemm jekk qed nitkellmu dwar l-Ungerija u hekk jew qed nitkellmu dwar Repubblika Ċeka, jiena naf x'inhi s-sitwazzjoni hemmhekk. U iva għandna raġun li nikkritikaw il-pajjiżi tagħna u anke ta' pajjiżi oħra. U jekk ma nagħmlux hekk jiena naħseb li dan ikun żball kbir U jena naħseb li importanti ħafna dawn il-kwistjonijiet jiġu diskussi għawek, għawek eh, fil-Kumitat Liba fil-Parlament. Is-Sinjora Sargentini. Grazie ħafna, Sinjora President. L-atmosfera ta' dan il-dibattitu fl-Ungerija meta qed jibdew jitkellmu dwar il-pina kapitali ma jistgħux jeliminawha billi jgħidu sempliċiment "Eh, skużawni, xtaqt sempliciment li kolli dibattitu sokratiku u nistaw najdu li rridu, u mbagħad wara dan l-affarijiet jirġaw jiġu kif kienu, kollu ikun normali. Jekk sempliciment ikunu mkellim għal-gvern li għajt le ta' m'għandniex l-intenzjon nintroduċu il-pina kapitali, l-atmosfera diki u ma tistax naħija, Jina kontenta ħafna li mandiċ għalfej inħares e, niproteġi l-fidex bħala grupp e, politiku għawek billi najdu li aħna napprezzaw iċ-ċarezza ta' tweġiba ta' Viktor Orban. Ma marriċ nitkellem dwar il-pina kapitali, jina rrit nitkellem dwar il-konsultazzjoni u migrazzjoni. U jina nishtiq l-rappresentant tal-Komissjoni jgħid xi ħaġa fuq dan għalix kienet ix-xewqa ta' dan din il-kamra mhux biss ikona diskussjoni fuq il-pina kapitali, Iżda U fil-fatt ġi ċarat mill-staff ta' Schulz, il-President tagħna li hawnhekk maħniex ħankru qegħdin niddiskutu biss il-pila kapitali. Issa, jiena naħseb, u skużawni jiena ħankun qed nirrepeti dak li qalu kollegi oħra, li mhuwiex biżejjed jekk il-Kummissarju għall affarijiet fundamentali jagħmel blog u jgħid u jagħti l-opinjoni personali tiegħu dwar id-dibattitu fl-Ungerija fuq il-migrazzjoni. Jiena naħseb li wasal il-moment għal mekkaniżmu tal-istat ta' dritt. Mhuwiex biss li l-mistoqsijiet li saru fil-konsultazzjoni huma suġġestivi, ġifieri li jimxu e, f'direzzjoni partikolari lejn riżultat partikolari li qablu terroristi mal-immigranti, Huwa minnu wkoll li dan jissuġġerixxi politiki li mhumiex konformi ma' politiki Ewropej. Jekk inti suġġerixxi regolament stringenti li huwa mur kontra il-politiki tal-Unjoni Ewropej u kella trid immigranti li jaqf jaqsmu il frontira tal-Ungerija li jintbatu lura b'mod aktar faċli, f'dak il-każ qed titbiet mill-politika komuni tal-azil migrazzjoni li sa fera fjena tillegalizza investigazzjoni fl-Ungerija. U għal dan issa għandha l-mekkanizmu tal-istat ta' dritt. U tweġġana li qed naraw li aktar Ċiniżi setaw jixtru passaport fl-Ungerija f'dawn l-aħħar snin mill-refuġġati rnexxilhom jiksbu status fl-Ungerija. Il-konsultazzjoni fil-fatt iswa iżjed flus minn dak li jintefa fuq lajnuna li tenata l-immigranti bħalissa fl-Ungerija. Iġbiri għanna bizzejet u bizzejet raġunijiet biex nibdew investigazzjoni u jina nemmen li permezz ta' blog jew Facebook, il-Kummissarju Timmerman qed juri noqqas ta' rispett għal kemm fil-fatt huwa serju dan is-suġġett. Grazzi. And Mrs. Gall. Grazie ħafna issa Signora Gall. Point of order. Uh, chair, uh, what is the point of... Signora President, il-punt xinu fuq l-agenda tal-lum? Issa fejna fjena, il-punt fuq l-agenda tagħna jirreferi għad deċiżjoni tal-konferenza tal-Presidenti ta' 30 ta' April fuq l-effetti possibli inkluż fuq id-drittijiet u l status ta' membru tal-Unjoni Ewropea jekk stat membri deċidi introduċi il-pina tal-mewt. Iġviri, dan xinu? Dis dibattitu fuq l-Ungerija? Jew il-punt 22 tal-agenda tagħna? Jiena naħseb li hija huwa importanti li konna din il-kjarifika U jekk dak li ħankur għedin diskutu għapropju dak li għanna taħt il-punt 22 tal-agenda, eja nżommu mal-agenda tagħna. Id-diskussjoni miex fuq l-Ungerija, mhux dak li talbu l-konferenza tal-presidenza. Jiena m'għandix l-agenda fidejja ma nixtieq niċċara li aħna ma ridniex E, dibattitu fuq il-pina kapitali għal dawn il-raġunijiet li aħna semmejna u aħna xtaqna nindibattu il-kwestjonarju u hija ħasra li dejjem nispiċċaw konna dibattitu fuq pajjiż wieħed imma għaliex preċisa preċiżament li dak li għandna bżonn huwa mekkaniżmu li jagħmel monitoraġġ fuq il-pajjiżi kollha għax jekk ikonna hekk ma noqgħodux nitkellmu dejjem fuq pajjiż wieħed. Yep. Uh, maybe I will read the letter. Ħanaqra litra li jintbatet minn Martin Schulz, il-President tal-Parlament Ewropew, l-President tal-Kumitat. Uh, dear Chair, dear Claude. Aziz eh, President, Aziz Claude, nishtiq informakom li l-konferenza tal-presidenti tal-lum deċidiet li tippreżenta din il-mistoqsija l-ġimgħa d sabiex il-konferenza tal-presidenti ikun jistgħu l lura għal dan is-suġġett fil għalimis miss. Fid-dawl ta' dispożizzjonijiet kollha applikabbli, mod partikolari titlu wieħed ta' Trattat fuq l-Unjoni Ewropea, artiklu 2 tal-Karta tal-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-protokolli 6 u 13 tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem, xistaw kunu l-effetti possibli inkluż fuq id-drittijiet u l-status bħala membru tal-Unjoni Ewropea jekk stat membru jiddeċidi li jerġa' idaħħal il-pena kapitali. Tijak, dejjem, etc. Jider li fil-fat l-Ungerija biss tissemma f'din litra. Signora Ferrera, Ferrara, nadil kelma lilek. Grazie Presidente. Grazie. Jena nimmaġina li għal-kem memx referenza specifika l-Ungerija uh, bil-fors dan iħodna l-ura għal dak li għal sur Orban klem li laqatna il-koll U importanti illi aħna niddiskutu dan il-klim, mod partikolari għada li għadna kif kellimna fuq il-rapport ta' drittijiet fondamentali fl-Unjoni Ewropea l-lum fl-2015 li kunem eh, xaħat li għajt illi forsi terġa tiddaħħal il-pina tal-mewt fil-pajizi Ewropej ma' mux bes li xikun pass enormi l-ura li l-Ewropa u stat membru wieħed ikun qed jagħmel kif eh, għal is-sur Orban u mandux ħsib li jerġaj daħal il-pena tal-mewt jew għalmenu ek jider minn l-artikli li deru fil-gazzetti u u minn dak li qallu l-Unjoni Ewropea tista' tbiddel ir-regoli tagħha fid-dawl ta' il-fatt li ħafna ċittadini ħossu illi il-pena tal-mewt hija meħtieġa u wod li jiena għalija anki ħsib biss għajjem li ġismi xewk xewk. Imma huwa importanti li niċċaraw darba għal dejjem li id-dritt għal ħajja huwa dritt fundamentali eh, mimnaqqax fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u din mhijiex xi ħaġa illi nistgħu noqogħdu nlaqalqu fuqha. Mbagħad fuq il-kwestjonarju jiena wkoll irid nitkellem ftit dwaru fil-qosor hija kif qalu kollegi qabel hija ħaġa Eh, pjuttost eh, stramba kif għad jaqat flimkien l-immigrazzjoni e terrorizmu. Dan huwa terrorizmu psikoloġiku fuq iċ-ċittadini illi eh, lilhom qed jiġi preżentat dan il-kwestjonarju fejn qegħdin nqablu l-immigrazzjoni ma' attakki terroristi ehm, li politiki permissivi minnħat tal-Unjoni Ewropea u li daħlu l-opportunità u koll illi ikunem regoli iktar stretti fil-waqt li aħna mnek niskelmu dwar solidarieta, kooperazzjoni, drittijiet fondamentali ta' dak li jitolbu l-azil. Ġifiri anki kwestjonarju ta' dan it-tip eh, huwa eh, xi ħaġa li aħna ma nistawx assolutament noqogħdu sik ta' dwaru għaliex huwa xi ħaġa negattiva aħna dana għadna kemm il-darba l-immigrazzjoni illegali miex att kriminali. Hija irregolarità eh, li hija dovuta għal atti li qegħdin iwettqu kriminali band oħra. Ġifieri hija imġiba li għandna nikkritikawha. l-Unjoni Ewropea trid tibbat messaġġ qawwi kemm fuq il- pena tal-mewt u anki dwar din dan l-akkoppjament ħażin u żbaljat ta' terrorizmu u l-immigrazzjoni. Issa nibdew diskussjoni sur Engel. Madam President on the Signora President issa eh, taħt il-pina li forse jokoll issa senni jkollna point of war mill-grupp tiegħi stess jina għet niskanta ftit għalli xaħna għedin niprofaw ikonna diskussjoni neutrali imma il-diskussjoni miħiex neutrali fuq il-pajizi għalix il-punt li għedin niddiskutu e, e, dejjem jitqajjem minħabba l-istess persuna u l-istess gvern illi dejjem iġelna ikonna diskussjoni oħra fuq l-istess suġġett. Jina dana ma jtini jibda pjaċir u l-ebda soddisfazzjon u eh, laqas atmosfera mi waħda li nħob naħdem fija. Jiena ma nafx illi meta spiċċaw id-dittatorjati fi Spanja, Portugal u fil-Greċja, ximkien fil-ponent tal-Europa kap tal-gvern xkien xi darba se jagħmel referenza għal ħtieġa li forsi xi darba jerġa' jdaħħal il-pina tal-mewt għamel xamel wara anke jekk irtira l-klim tiegħu dejjem għall-istess raġuni jiġbet jħollura l-klim tiegħu għax xi ħadd wissieħ u jgħidlu esaġerajt Viktor. U jiena laqqas ma niftakar illi xi gvern li mhux fil-pajjiż tal punent mill-2004 meta l-biċċa l-kbira tal-pajjiżi ehm, tal-Vant issieħbu fl-Unjoni Ewropea kienu se jsemmu il-possibilità li jerġgħu jidaħlu l fina tal mer dejjem huwa l-istess raġel, dejjem l-istess storja u li kieku kienem eh, xaħatiħor li fettu li għaj xaħġa bħal din xorta wahda nirrabja bl-istess mod. Imma jiena dejjem sfortunatament jirrabjani l-istess pajis, partit, bniedem u fenomenu. U Unbat irridu naraw kemm nistgħu immorru lil inwit messaġġeraw jiena ma rajt il-ħadd f'dan il-kontinent illi jgħid mod daqshekk ċar illi hemm rabta diretta bejn il-terrorizmu, l-immigrazzjoni u ir-rabta illi aħna inħarsu il-teżor tal-pajjiżi tagħna milli jintnefqu fuq il-barranin u għalhekk hemm bżonn dinja traduzzjoni uffiċjali tal-kwestjonarju fuq il-website tal-Gvern eh, Ungeris. għalhekk eh, m'hemmx ċans li dinja traduzzjoni ħażina sakemm ma jagħmel xi traduzzjoni ħażina il-Gvern stess u għalhekk jiena ikolli ngħid illi eh, qegħdin nieħdu l-flus mill- uh, minħal l-Ungerizi. Dinja xaħġa illi eh, li li propju tkexkixni. Dinja xaħġa li li li propju ma toġobnix. Jena neġi minn pajis li 47% tal-popolazzjoni hija popolazzjoni immigranta. Imma issa ikolli ngħid xi ħaġa li xuha mistenni minni bħala membru tal- grupp tal-PPE hawnhekk li jew nibqa' siket jew inkella niddefendi Jiena propju disgustat pal ħafna mill-kollegi l-oħrajn u eh, b'differenza l-kollega finlandiza jiena di mux ta' noħoda bħala eh, ħtieġa eh, li nirrifletti dwar x'inhu mal-valuri Ewropej dawn miktubin. u fl-2004 ħadd minn dawk il-pajjiżi li sieħbu fl-Unjoni Ewropea setaw għamlu l-istess li għamlet apparentament is-Sinjura Thatcher għalli xie kienet dejjem tajt illi il-Renju Unit eh, blingan daħal fl-Unjoni Ewropea li xħasbu biss dak iż-żmien illi kienet se tkun Unjoni Ekonomika fl-2004 ħadd m'għandu din l-iskuża. Jiġifieri dawk kollha li daħlu fl-2004 u wara kienu eżattament konxi minn dak mit-tip ta' unjoni li kienu se jissieħbu fiha. U issa qed nara li 11 sena wara għaw min nesieħ nesieħ dil-verità u ġobkom din iżluha fil-minuti. Thank you. Uh... Now I would like to give the floor. Issa nati il mikrofon l-istur Nida Miller. Jina sa nitkellem issa bl-Ungeris. Il-kollegi għamlu din il-mistoqsija jekk il-Prim Ministru Ungeris jekk mhux tassew rrit jerġa' jdaħħal il-pena tal-mewt. Għalfejn għajjem din il-kontroversja kollha. Mhix mistoqsija sempliċi hija kwistjoni morali u damu mhux taċċajt. ta' ċajt. Fortunatament il-kollega Gall qalet għalfejn għaliex hemm xuħut illi ma jridux illi jitkellmu dwar din il-konsultazzjoni nazzjonali tant umiljanti. Għalhekk hemm dan il-punt fuq l-aġenda għaliex Eh, ma jridx iwieġeb għal mistoqsijiet skomodi illi aħna namlu. Iva, tajjeb nistaw nitkellmu eh, iktar bis-serjetà fuq dan it il mistoqsija. Jiena qed ikun naf liema waħda minnhom hija eh, dik illi taqbel magħha dawn il-mistoqsijiet tal-kwestjonarju huma l-unika imġiba illi qed juri sur Orban lill-Ewropa. Jiġifieri tal- tal-lemmin estrem, l-istess mistoqsijiet li kiku jamlu Farage u Signora Le Pen. Pala rappresentanti tal-Parlament Ewropew, aħna irridu dejjem najdu li aħna manna xejn x'naqsmu ma' din tip ta' mġiba politika. Ma nistawx najdu illi din il-kwistjoni tal-Ungerija u mhux tal-Ungerija, il-problema hija waħda Ewropea għaliex l-Ungerija hija stat membru tal-Unjoni Ewropea u għal ħafna snin il-gvern Ungeris ilu jmur kontra u ikasbar il-valuri Ewropej. Ilu ikollu konflitti mal-istituzzjonijiet. Mal Issa, Umbat ma, ma, ma il-flus tal-Unjoni Ewropea ma, ma, ma ma għom, xieħdu Hemm bżonn li konna drittijiet fondamentali kollha dan eh, irridu nevitaw illi ikun hemm dawn il violazzjonijiet irridu nikkundannaw dan il-gvern għaliex din l-imġiba m'għandix il-posta fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Monika, tixtieq terġa' t-intervjeni għandek xi point of order? Is-Sinjura Gall. Grazzi. Signora President. Jena irrit inserraħ moħ kulħadd illi aħna qegħdin nikkonformaw u nirrispettaw l-standards u l-valuri Ewropej u ma tkomx għalfejn tibżaw illi il-gvern Ungeris jew aħna hawnhekk se se nkunu strumentali biex inkasbru dawn il-valuri u drittijiet Ewropej, anki jekk forsi wieħed jista' jinterpreta interpreta ħażin u jerġa' jinterpreta ħażin il-klim, wieħed jista' eh, jinterpreta affarijiet li fil-fatt ma ntqalux b'dan il-mod, imma intom qegħdin tikkwotaw darba oħra oħra oħra u tant ilkom tajdu għall-istess ħaġa illi Eh, parti mid-dinja edha temminom daw l-affarijiet imma ċittadini Ungeriżi le għaliex iċ-ċittadini Ungeriżi jafu x'inhu għaddej f'pajjiżhom u dak li qegħdin tibżaw minnu intom mhuwiex il-każ. Dan kien is sinjali li wasilna mill-konferenza tal-presidenti tal-ġimgħa li għaddiet aħna il-koordinatur tagħna għala dan għal dan b'mod ċar intqal kemm il-darba minn bosta kellima anki qabel kif eh, għal il-Prim Ministru stess li l-Ungerija, il-Gvern Ungeris mhuwiex biħsibu illi jerġa' iddaħħal il-pena tal-mewt. Mem xejn ippjanat. memx ħsib ta' xejn jekk joġobkom tistaw tisktu għaliex jiena nixtieq inkompli b'dan l-intervent tiegħi. Mebda ħsieb illi terġa' tiddaħħal il-pena tal-mewt. Xejn, xejn minn da kollu u le m'hemmx pjanijiet laqas. U intom għandkom tkunu tafu wkoll illi jekk ikun hemm eh, omicidji brutali f'pajjiż kif kien il-kas fl-Ungerija ġimma ilu, il-poplu jibda jistaqsi l-mistoqsijiet din hija realtà se jiġri minn dawn il-qattila. Dessa dan huwa dibattitu l infetaħ jiena ma naqbilx miegħu imma huwa veru illi meta ikun hemm til ta' dan it-tip mod partikolari fuq iż żaża il il-bin-nies jibdew jistaqsu l-mistoqsijiet fuq dawn l-affarijiet u ma tkunx tiġħduhom dawn l-affarijiet din hija realtà u ħadd ħadd fl-Ungerija mandu l-ħsieb illi jerġa' jdaħħal il-pena tal-mewt. Mela, dak fuq is-suġġett ta' diskussjoni tal-lum fuq l-immigrazzjoni tajdu xtajdu għandkom tkunu tafu li l-Ungerija edha tilqa iktar Ungerizi f'dan il-moment iktar edha tilqa eh, nis li għedin jitolbu l-azil minn ħafna mill-istati membri tagħna hija u għattini tieni stati li l-iktar qiegħed jilqa eh, persuni 20 darba iktar minn qatt qabel ferm aktar mill-Olanda u pajjiżi oħrajn. Għalhekk meta intom taraw x'qed isir, meta taraw kif qegħdin nilqgħu dawn in-nies, sakemm ma tiġu taraw ma naħsibx illi da din hija diskussjoni xir u laqas it-ton huwa tant adattat. Imbagħad ħaġa oħra jiena naħseb illi din id-diskussjoni manda xejn xtaqsam għaliex u għanna waqfu għawnek għaliex jekk il-gvern jgħid diġa illi u mux biħsibu jdaħal il-pina kapitali ma nafx għat qed inkomplu b'din id-diskussjoni. Issa jina ma nafx jekk dana ux propju ta' soltu, il-reazzjoni ta' soltu, li għamnek ħat ma jaħmlu il-kap tal-gvern Ungeris. Signora Kaufman. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel net jiena nixtieq inwieġa pal dak li qalet is-Sinjura Kinga Gall. Eh, eh, f'kull pajjiż ikun hemm it-til U għalek eh, naħseb illi f'dak il-kas l-autoritajiet għandhom ikunu mħedġa illi jaqbdu il-qattila u dan għandu jisir skont l-istat ta' dritt. Din hija eh, tweġiba li tista' tingħata kull darba, mhux għalfejn kull darba li ikun hemm sitwazzjoni bħal din tissemma l-pena tal-mewt. Ħolmaja qal aktar kmieni u jiena ktibtu dak li qal li qalet illi edha tiskanta bl-artifiċjalità Eh, jew bil-rabja artifiċjali li għaw għawnek l-lum f'din is-sala wara dak li qalu l-konferenza tal-presidenti eh, rrit nfakkarkom illi kienet il-konferenza tal-presidenti illi talbuna li nżommu dan id-dibattitu illum xi ħaġa illi hija miktuba fl-ittra. Jiena naħseb illi il riżultat tad-dibattitu tal-lum hija li nagħtu tweġiba lill konferenza tal-presidenti u tweġiba waħda bissem li f'każ illi xi stat membru jerġa' jdaħħal il-pena tal-mewt dan ikun ifisser illi qiegħed ikkasbar il-valuri fondamentali tagħna u lew il-Parlament Ewropew bħala istituzzjoni ikun obbligat li jibda proċedura skont l-artiklu 7 Eh, Jena nirringrazzja l sur Junke jekk għannom tal-Kommissjoni jgħat jieħu pozizjoni bħal din u naħseb li aħna bħala komitat għanna dmir illi nibatu tweġiba ċara l-lura l-konferenza tal-Presidenti. Ma jista' jkunem ebda tweġib oħra li f'dak li suġġerejt jien l-artiklu 7 irrid jintuża. Grazzi. Sir Michel. Grazzi, Signor President. Jena jkolli najt illi Jena għandi dubji dwar il-mod kif inti qed torganizza il-loti tal-kelma hawnhekk għaliex jekk kull darba illi xi ħadd jgħid xi ħaġa li ma toġobx is-Sinjura Gall, eh, terġa' fiha l-mikrofonu biex teqgħod terġa' eh, tajt l-affarijiet illi jibbanalizzaw jibbanalizzaw dan il-suġġett. Le, jiena m'għandix bżonn tal-body language tiegħek Sinjura Holmeyer, ikolli najt eżis kollegi jiena inni membru ta' dan il-parlament u rarament, veru rari, illi jiena smajt affarijiet faxxin pal daw. Ma taħna qegħdin nitkelmu dwar drittijiet tal-bniedem, drittijiet fondamentali u rispett ta' trattati Ewropej li safejna fien l-awtoritajiet Ungeriżi il-koll irratifikawhom. Jiena qed nisma' affarijiet illi propju jitfaw dubju anki fuq ir-regolarità ta' dan id-dibattitu. Issa, forsi sendeja l xoħu tal-PPE imma intom għandkom sempliciment issemmu l-urban illi wieħed imbagħad ma jistax issemmi l-arukazijiet illi jagħmel. Aħna hawnhekk din fil-Parlament Ewropew mhux fil-Parlament eh, tal-Ungerija, jiġifier din hija tiranija tal-maġġoranza. Wieħed jiġġustifika il-ħażin qed jagħmel il sur Orban xejn qar minn dittatorjat bħal dan u is-Sur nek hekk qed jagħmel illum fl-Ungerija u huma dawn il-preċedenti illi aħna qegħdin naċċettaw eh, f'dan l-Assembleja jekk aħna eh, nwaqfu dan id-dibattitu u jekk il-Kummissjoni ma tuħux id-diskussjoni il-responsabiltajiet tagħha jekk joġobkom ejjew ma nibbanalizzawx kollox, ma nwaqqawx dan, dan il-dibattitu u najdu illi memx għalfej konna dibattitu ta' dan it-tip għalix mux ġustifikat l-istrateġija ta' Sur Urban hija ċara ħafna tħallat uh, l-affarijiet illi jgħid illi huma intollerabbli anke dwar ir-reġim mhux demokratiku il-, il intom tistaw tajdu, tistaw tajdu li sada illi mux se jkunem bidliet eh, fl-Ungerija dwar il-pena tal-mewt, mela għalfejn semmiħ dan jekk mux għallanijiet ta' eżaltazzjoni ta' natura l-iktar kera l-iktar aspett ikra ta' natura tal-bniedem. Uwa qed jimmanipola dak illi huwa l-iktar ikra fin-natura tal-bniedem. Il-kwestjonarju fuq l-immigrazzjoni huwa ukoll xi ħaġa li hija aru kaza. Ma nistax niddeskrivih b'mod ieħor. Meta wieħed meta jissuġġerixxi fil-mistoqsija tweġibiet imbagħad li huma kontra il-valuri tal-Ewropa fl-opinjoni pubblika ta' inkunu għedin namlu, nkunu għedin inkomplu nsaxħu dan il-sentiment negattiv illi il-koll għanna ġofina. Din xaġa inaċċettabli Skużawni, jiena skandalizzat ikolli ngħid u uh, tifmuni xħazin imma jiena skandalizzat. Għaliex issa kemm inna, għal kemm snin inna naraw uh, dan, dan l abbus tal-setat li huma fis-seta fil-Ungerija. U jiena kiku kien xi ħadd ieħor xorta waħda ngħid l-istess affarijiet kemm inna dejjinek ejjew noqogħdu attenti pala istituzzjonijiet Ewropej, is-Sur Timmermans jien għandi rispett gbira lih imma is-Sur Timmermans irid Unjoni iktar effiċjenti. Mela allura irrid l-ewwel qabel kollox jieħu responsabbilta politika tiegħu. Dak kollu li għandu jagħmel jiddispjaċini għaliex il-Kummissjoni m'għandix Aħna rridu illi l-Kommissjoni tagħmel dak li għandha tagħmel u tibda tieħu l pass u tibda tiftaħ il-proċedura li suppost. Jiena eh, nirrikorri il-kollegi tal-PP u ngħidilhom intom qed tajdu illi ma tridux illi ikun hemm solidarjetà ta' ħażina jiena minix nisrani u ma nist like imma jiena għandi rispett għal biċċa kbira tal-valuri umanisti insara. Dan huwa umanizmu illi uh, kellu rwol importanti ħafna f'ċerti momenti tal-istorja u li edha il-kawza umanista uh, imma fuq li ma għedin nitkelmu, fuq li ma tibta ta' umanizmu għedin tirreferu. Meta Eh, met intom taqbżu għal Viktor Orban li mod sistematiku dejjem eh, jassoċja l-immigranti mal kriminali fejnom il-valuri insara meta jgħid li dak li qed jiġri fil-Mediterran mhux daqshekk importanti jew meta joħno l-indipendenza tal-medja u jistrumentalizza il-konsultazzjoni pubblika għal għal finijiet demagogiċi tiegħu. Dinja dan huwa konċett li aħna naħseb il-koll nistgħu naqblu fuqu, id-demokrazija mhux sempliċement l-eżerċizzju ta' maġġoranza minnaħa ta' maġġoranza aritmetika ta' seta, id-demokrazija hija il-mod kif il-maġġoranza tirrispetta il-minoranza. Din inkella id-demokrazija issir eh, biss somma aritmatika, tal-aritmatika. Iva, il-maġġoranza il aritmatika hija meħtieġa iva, però il-demokrazija ferma aktar minn hekk. U Viktor Orban ma jiddefendi lil ħadd u lil xejn, jattakka lil kollox, qed timmexxi l-Ungerija biex tmur lura mhux il-qudiem fl-istorja. Il-ġustizzja mhijiex ġusta għaliex i wkoll hija kriminali dawn huma affarijiet li rridu niftakruhom u mbagħad mod jiena ikolli ngħid li meta aħna nitkellmu dwar il-pena tal-mewt irid infakkarkom f'din il-kwotazzjoni ta' Robert Ballanter li kien Ministru tal-Ġustizzja fi Franza u għanet qed nikkwotah. fil-pajjiżi tal-libertà il-liġi komuni hija l-abolizzjoni fejn hemm id-dittatura u l-sen dejjem hemmhekk issib il-kelma pena tal-mewt miktuba bid-dem ta' ċittadini. Jina nirringrazzjak tal-intervent tijak, Sinjura Piċu, jekk joġbok wassal messaċ sempliċi li kommissarju b'mod partikolari l sur Timmermans naħseb illi huwa moment illi tieħu r-responsabbiltajiet tiegħek il-Kommissjoni hija il-Gwardjan ta' Trattati u għandkom tiftħu proċedura eh, kontra dak illi seħ. Aħna nitkellmu dwar dialogu, ħmerijiet, illi, illi mhux fis seta tagħna mhix kompetenza, le, għaliex issa wasal il-moment illi nieħdu l-azzjoni u forsi wala inkjesta serja, forsi wkoll ikun wasal il-moment tas sanzjonijiet. Grazzi ħafna kollegi għad baqa tminja minn nies illi jixtiequ jitkellmu u aħna ridna nispiċċaw il qatana fil-ħamsa u nofs. Għalek jekk joġobkom minuta kull wieħed. Issa nati il-mikrofonu l senjura Verġja. Grazzi ħafna, Sinjura President. Dir, je suis d'accord avec Madame Olmeyer. Il y a des populistes. Hemm populisti fl-Ewropa illum li qegħdin jilabu bil-biża, jinqdew bil-biża xi ġifieri. Tinqeda bil-biża jiġifiri illi t-xaqleb eh, biex eh, t-inqeda bil-opinjoni publika. L-ewel net jgħidu hemm bżonn illi nerġaw ndaħlu il-pena tal-mewt. U jina nara illi meta mexxej politiku jgħid xi ħaġa, membru tal-gvern jgħid xi ħaġa, mhix l-istess ħaġa bħal meta ikun eh, ċittadin sempliċi li jgħid hekk meta membru tal-gvern jibda jinqeda u jisfrutta il biza eh, naħseb li hija xi ħaġa kera ħafna. Jiena Franċiża, Franċiża fejn il-gvernijiet tal leminu ta' tax-xelluk dejjem eh, eh jinqedaw bil-biża jbeżżawna bil-babaw tar-Rom tar-Roma. tar rom tal roma roma Eh, għallu illi kienu persuni li ma jistawx jiġu integrati, għalli kiena naħseb illi għandu jkonna dibattitu imma dibattiti raġonevoli, għalli xiva hemm nies illi eh, u gvernijiet illi jinqdew bil-biza f'pajjiżhom u huma il-valuri tad demokrazija tal-istat ta' dritt u jiena naqbel ma' dak li intqal qabel fi dibattitu ta' qabel da mhux valuri Ewropej ma' valuri universali tad dikjerazzjoni universali ta' drittijiet tal-bniedem li hemm ukoll fil-Konvenzjoni Ewropea drittijiet tal-bniedem u wkoll fil-Karta ta' Drittijiet Fondamentali. Rrid infakkarkom li l-Karta Ewropea ta' Drittijiet Fondamentali ġiet adottata b'maġġoranza ta' eh, pajjiżi illi għandhom gvern tal-lemin. Ġifiri dan mhix storja tal-lemin kontra xelluk, il-kol flimkien. U jina nibza illi l-artiklu 7 sinjura mhux mhux prattikabbli rajn jihda fl-modi diġà. Inna xuru u snin nippruvaw napplikaw ma jistax jintuża f'sitwazzjonijiet bħal dawn, jiġifieri meta il-Kummissjoni tas-sew se toħroġ bi proposti ġenwini li dak li huwa għandu xaqsam demokrazija u drittijiet tal-bniedem jippermettilna li nieħdu napplikaw sanzjonijiet u gvernijiet li eh, qegħdin joħonqu u jkasbru id-drittijiet tal-bniedem u l-valuri Ewropej. Now it's time for uh, Mr. Jurek. Sir Jurek. Dziękuję bardzo w tej debacie. Grazie, Hafna, President dan id-dibattitu mhux fuq il-pena tal-mewt imma fuq l u mhux qed jgħinna nsaħħu laqda jew ir-rispett reċiproku fakkarkom illi hawnhekk f'din l-istess sala ftit ġematilu kienaw seduta ta' smieħ eh, fuq l-Ungerija u wieħed mill-esperti rappreżentanta Amnesty International kien qed Eh, jattakka l-Ungerija u kien qed jgħid illi l-Ungerija timmina drittijiet tal-bniedem. U eh, dana kienet edha tajdu b'referenza għal fatt li f'dan il-pajjiż hemm il-sentenza eh, ta' omor il-ħabs imma llum aħna m'għandniex xi ħaġa bħal din imma llum il-gvern għandu problemi għaliex hemm eh, il-kriminali illi joħorġu mill-ħabs 25 sena wara jkunu wetqu rejati faħxin. U dan huwa wirt ta' sur li ħadna minnant is-sur Tusk li llum qed imexxi l kunsill Ewropew. U hija ħasra illi aħna qatt ma daħħalna din il- il-possibilità ta' omor il-ħabs. Infakkarkom illi il-Germania, l-Olanda, l-Ungerija. Aħna il-koll għallejati eh, tal-Istati Uniti tal-Amerika u fl-Istati Uniti tal-Amerika ċerti stati jaċċettaw il-pena tal-mewt. Allura aħna xanna namlu nwaqfu l-kontatti kollha mal-Amerika? se nerġaw nibdew niddubitaw il-valur ta' da kollu illi għamlet l-Amerika favur id-demokrazija u libertajiet ċivili u l-Sur Orban fil-realtà. X'qal? Huwa qal illi jekk parti mill-opinjoni pubblika Ungeriża titlob illi jkun hemm dibattitu fuq dan is-suġġett huwa lest illi jiddiskuti ma' Brussell. U aħna qegħdin nattakkaw għaliex qal li fuq dawk il-punti diffiċli preferi li jiddiskuti fuq livell Ewropew, jiddiskuti ma fuq livell Ewropew miflok ma jkollu dibattitu internament. L-artiklu 2 taqsima 2 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali jgħid mod ċar il ħadd ma jista' jkun eh, ikkundannat għal mewt. Imma aħna hawnhekk qed ngħidu nitkellmu dwar dibattitu fuq il-pena tal-mewt ma dawk illi forsi iva jaqblu maħħa maħnix qegħdin ngħidu li se għatel xi ħadd u f'ħafna stati membri il-pena tal-mewt eh, kienet qiegħda eh, taħt moratorium. U aħna għamnek qegħdin immorru kontra l-opinjoni pubblika Ungeriża. Il-valuri tagħna huma il-valuri illi Eh, mietu Ungeriżi għalihom. U issa komment wieħed lil kollegi tagħna Ġermaniżi aħna qed nitkellmu dwar l-migrazzjoni b'mod miftuħ ħafna jien nixtieq ngħid dan. Iva, il-klim sabiħ huwa differenti mill-moralità għaliex f'kuntest qegħdin nitkellmu dwar l-oħrajn u f'kuntest ieħor qed nitkellmu dwarna nfusna Niftakarx kien ġara meta stati membri tal-Europa ċentrali u tal-Vant kienu għedin jissieħbu fl-Unjoni Ewropea u l-gvern Ġermaniż għamilla impossibli għal miljoni ta' persuni minn dik il-naħa tal-Ewropa għamilla impossibli għalihom li jisibu impik fil-naħa tal-punent tal-Unjoni Ewropea minħabba l-kompetenzi sovrani tagħhom minħabba id-drittijiet tiegħu wkoll kellu dritt li jagħmelek forsi iva forsi le. Imma dawk li appoġġaw dawn id-deċiżjonijiet u approvawhom dak iż-żmien għandhom ikollhom iktar simpatija issa meta jippruvaw jiġġudikaw il-pajjiżi iktar fqar u kemm jifilħu. Umbat fl ewropa miljuni ta' persuni li jemnu li l-artiklu 2 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali taqsima numru 1 qiegħed jinkiser il-ħin kollu għaliex hemm nuqqas ta' rispett għal tfal li għadhom ma twildux. Iva, nistaw nirrifjutaw l-inkelmuhom, nistaw insiktuhom imma dawn jeżistu. Grazzi. Is-Sinjura Spinelli. Grazie Presidente. Grazie ħafna. Jena mandiċ ħafna xinżit għal dawk li esprimew dispjaċir u mistħija għal dak li għal sur Orban u li umbat ġi irtirat għaliex kienem reazzjoni negattiva ħafna fil-Kommissjoni Ewropea u fil-Pjata tal-Ewropa. Dak li jena nishtiq najt u għalli dimmiex bis kwestjoni ta' valuri. U għaveru li dawk illi min jiddeċidihom il-valuri, min jiddetta l-agenda, imma huma dawn huma drittijiet u l-karti illi fuqhom hija mibnija l-Unjoni Ewropea, konvenzjonijiet illi eh, hija uh, msieħba fihom l-Unjoni Ewropea. Jiġifieri dak illi kif dawk li huma mhumiex membri imma huma biss osservaturi. Imma dan l-speċi ta' dritt ta' diskussjoni illi aħna qegħdin nieħdu huwa parti mill-banalizzazzjoni tal-suġġett tal-pena tal-mewt u l-intolleranza. Li mur li lin mill-frontieri tal-Ungerija u mill-kas tal-Ungerija tantu hekk jekk qed dan huwa minnu jifisser li l-Kummissjoni Ewropea u l-entitajiet komuni tal-Unjoni Ewropea ippermettu illi eh, issir din il-banalizzazzjoni u tkompli tis-saħħa. Jiena jkolli ngħid illi qabel Orban kien hemm eh, oħrajn illi għallu li kienu favur il-pena tal-mewt, eh, oħrajn li minn dak tal-Le Pen marinu mistira imma leħva għal għall istess ħaġa li għal Orban. Il-Lega fl-Italja għal dan kemm il-darba meta kienu fil-gvern u l-lum il-Viċi President tas-Senat li huwa membru tal-Lega għadu jgħida din jiġifieri hemm banalizzazzjoni ta' dan is-suġġett li qed tissaħħa mill mill-biża li hemm minħabba terrorizmu, l-biża minħabba l-immigranti, etc. u fuq il-kwestjonarju nixtieq eh, insemmi xi ftit artikli. L-artiklu 5 dove man... L-artiklu 5 fejn b'mod manipolattiv ħafna qed ngħidu illi l-immigranti jeddu mux biss l-impiegi tal-oħrajn, imma anki l-lejxin u l-stil taħajja tal-poplu Ungeris. L-artiklu 7 fejn edin mod manipulattiv edin jitkelmu kontra il-politika permissiva ta' Brussel u l-artiklu 12 u kol. L-artiklu 12, aqraw, nħedġiġkom taqraw fejn edin ċittadini Ungerizi edin jintalbu li jekk huma ma jridux irridu jkollhom familji uh, Ungeriżi u mhux ikun hemm jitimgħu it-tfal tal-immigranti. Nitlobkom aqraw l-artiklu 12. Grazzi ħafna is-Sinjura Lauris. Grazzi ħafna. Jiena naħseb illi kena debattitu tajjeb ħafna u dan huwa segwitu tajjeb għal punt ta' qabel li rridu nimonitorjaw id-drittijiet tal-bniedem pajjiż pajjiż skont kriterji ċari. Et taraw kemm għandna bżonn li niddiskutuhom dawk il-kriterji għaliex fejn qed jibda dan il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Jien jispiċċa b'deċiżjoni tal-gvern imma jibda dibattiti ta' dan it-tip ikolli ngħid li hemm differenza ċara ħafna kif diġà ntqal bejn il-libertà tal-espressjoni meta eh, kun jiġi eżerċitat mill ċittadini jew mill-gvernijiet. Il-gvernijiet m'għandhomx libertà tal-espressjoni f'dan il-każ. Il-gvernijiet u il-membri tal-gvern f'kull ma jgħidu huma atturi politiċi. U għamnek eh, naħseb ukoll li rridu namlu ċara bejnietna dil kwistjoni ta' demokrazija diretta għaliex xtawk il-populisti kollha tal-lemin tax xelluk, eċetera, il-ħin kollu jitkellmu favur id-demokrazija diretta, eh, referenda, eh, konsultazzjonijiet, etc. ma fuq id-drittijiet tal-minoranzi, fuq il-kwistjoni ta' drittijiet fondamentali. Dan it-tip ta' nijiet u referenda mumiex parti mid demokrazija anzi morru kontra u għallek irridu nieħdu pożizzjoni ċara ħafna fuqhom, forsi anke x'istrument legali. U jiena nixtieq nara illi f'dawn il-kwistjonijiet ta' drittijiet fondamentali xtaqt illi kieku ma konniex daqshekk maqsumin bejn il-lemin u xelluk, il-PPE u l-SND, eccetera illi ma jkonniex solidarjetà eh, ta' bejnietna fil-partijiet li t-tinata preċedenza fuq ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem. U miex kwistjoni tal-vant u l-punent tal-Ewropa, din mhix il-problema tal-Ungerija, hija problema tal-pajjiżi li permezz ta' elezzjonijiet demokratiċi il-forza politika li ma tirrispettax id-drittijiet tal-bniedem ittellaw fil-poter. Issa ma nafux se jiġri fl-elezzjonijiet tar renju Unit Farage ma nafux se jiġri Marie Le Pen f'ċerti elezzjonijiet laqas ma nafu flima pajjiż se jfeċċi ieħor minn dawn il-każijiet. Jiġifieri il-problema mhix l-Ungerija, imma din hija opportunità biex aħna niddiskutu l-affarijiet li huma ta' importanza għalina l-kol. U jiena kontenta li kellna dan din id-diskussjoni. U mhumiex di mhix kwestjoni tal-poplu Eh, Ungeris għax jiena nirrispettom imma jekk jekk ma jkunx l-Ungerija ikun pajjiż ieħor jista' jkun qualsiasi pajis l unjoni Ewropea. Is-Sur Sogol. Thank you, Chairwoman. Since 1990, since uh, we can free move and read something about Hungary, I learned one thing. Meta nitkellem fuq l-Ungerija jena qed nara ħaġa waħda ma tagħmel edda differenza x'ikun il-gvern, il-partit li hemm fil-gvern. Anki il-lum, dejjem naqra l-ewwel il-gazzetti tal-oppożizzjoni mbagħad tal-gvern. Imma f'dan il-każ jiena kont qed naqra biss dawk tal-oppożizzjoni u qed kota wieħed minnhom 28 ta' April. E, u hija ħaġa ta' dwejja il-medja ta' ta', ta, ta xelluk qed jgħidu din il-ħaġa, sa ngħid bil-Ungeris biex biex biex inkuċar. Irridu nżommu u, u dimajnejna l-kwistjoni tal-pina tal-mewt. Umbat jumej wara, il-ministru, għaxem ħafna gazzetti, illi meta jitkellem Orban jibatu li sur Lazar u sanax najt fil-Ungeris fl-Ungerija hemm dibattitu imma ma niprevedux li nerġaw nintroduċu il-pjena tal-mewt f'pajjiżna. Em dibattitu fuq imma l-gvern mandu lebda intenzjoni jintroduċi dan fil-pajis. Et netraduċi liberament jina l-Inglis l-raba lingwa tijaj. U bil-Ġermanis il-kollega għamel għal ċajta tajba fuq la innaċ kif il-medja jinterpretaw l-affarijiet u kif aħna eh, ninsegwu l-medja. E, e, eja ċajta biss. Il-papa jmur f'pajis u l-medja tiġi qoddim il-papa. U jgħidullu taf inti illi f'dan il-pajis għanna katedral u ħdejn il-katedral hemm assoċjazzjoni tal-omosessuali. U r-risposta tal-papa għandhom l-Assoċjazzjoni tal-Omosessuali fil-pajis, f'dan il-pajis, u <laughs> fil-gazzetta, l-ewwel mistoqsi, eh, il-gazzetti għallu, il-Papa għal li l-omosessuali għandhom assoċjazzjoni f'dan il-pajis. U din hija l-istess ħaġa. Anki fuq l-immigrazzjoni nittama li konna li konna dibattitu fuq l migrazzjoni Sfortunatamente, Sur Michel, <laughs> nirrispetta ħafna l-pożizzjoni tiegħu u votajt anki l-emendi tiegħu. U nirrispetta ħafna, però fuq id-demokrazija aħna edha edin fuq l-istess ideoloġija u ma jfissirx il-maġġoranza għandha l-aqwa dritt. Imma nixtiequ nistaqsu għaliex fl-Ungerija hemm żewġ terzi fuq il-lemin għax il-liberali u soċjalisti mhux biss erdu l-pajis ma erdu il-partit taħħom stess. Permettuna nispeċċa. E, Jina, e, il-problema tiegħi li nipprova nifhem il-medja ma ma nistax nifhem il kommissjoni u Timmermans għaliex ħafna drabi aħna nistaqsu x'inhuma l-problemi li riguardaw diskriminazzjoni e, ta' ċittadini Ewropej fil-minoranzi. Jina, Ungeris minn rumanija minoranza rumena, miex kwestjoni tal-Parlament Ewropew, hija kwestjoni tal-Istat membru. U fl-istess ħin meta nitkellmu fuq il-medja, f'pajjiżi in-nies jiġu kastigati għax jippruvaw jimplementaw il-liġi. Il-minoranzi nazzjonali ma nistawx nitkellmu fuq. U jiena ma Il-problema tiegħi mhijiex il-medja Ungariżi li din jitkellmu minn xelluk u minn min u jena naqbel ma'kom perfettament għandu jkollna dibattitu, ma mhux dejjem fuq l-Ungerija, imma fuq l-Istati Membri kollha l-oħra. Grazzi. Fil-qasor, mandux ikollna dejjem dibattiti fuq l-Ungerija Mela allura għajt li sur Orban biex ibiddel eh, il-politika tiegħu. It-tieni punt. Jekk f'pajjiżi u u se ngħidha fil-qosor f'pajjiżi wara reat ħażin ħafna u n-nies jibdew dibattitu u jibdew jiddiskutu jekk u ix neċessarju jerġaw jintroduċu l-pina tal-mewt. Jek dana iġri f'palmi pajizi, jina l-gvern tijaj irridu jajt minnu fih li aħna nifmu l-emozjoniet ta'kom. Imma il-pina tal-mewt miex eh, miżura f'pajjiżna u memx għalfejn si ikollna dibattitu. Għal daqstant, mm, nibda minn dan u minix se nerġa' lura fuq il-kwestjonarju Imma dejjem l-istess ħaġa nistgħu ngħidu jekk aħna nibatu ittra li konferenza tal- kom tal-presidenti mhuwiex biżejjed ngħidu illi m'hemmx dubju fuq. Imma naturalment jekk wieħed mill-pajjiżi għandu intenzjoni jerġa' jintroduċi l piena tal-mewt, allura rridu nitkellmu fuq l-artikolu seba'. Dan idea ħaġa evidenti. U però rridu nagħmluha ċara il-kwestjonarju li man mux suppost nsemmu, imma anki il-dibattitu minnaħa ta' gvern fuq il-pena tal-mewt, ġa il-fat li qed jagħmel dibattitu huwa kontra l-valuri u l prinċipi tagħna. U Monika Holmeyer. Birgit Sipel kollegi, jien għandi opinjoni differenti fuq l-ħar punt, jien naqbel illi e, kap ta' gvern mandux jgħamil stqarrijiet e, irresponsabbli. U ngħidu bl-istess mod kritiku li għattu għed. Jekk se namlu diskussjonijiet populistiċi ġo poplu, dan għarit isir b'mod responsabbli. U fuq il-pina tal-mewt, il-gvern Ungeris għal veri ċar ħafna illi il-pena tal-mewt miex ħaġa li qed jikkonsidra. Jiena iktar kmieni tkellimt fuq fuq ah, fuq il-rabbja artificiali fuq il fatti li dejjem insemmu l-Ungerija. kena l-istess Eh, diskussjoni fuq ir-Repubblika Ċeka xi ftit żmien imma kien gvern soċjaldemokratiku u issa kien l-istess dibattitu fil-Parlament minix qed naħfrilhom lil ċeki imma u ma qalu anki jekk aħna se jkollna dibattitu fuq dan is-suġġett maħniex se nerġgħu nintroduċu l-pjena tal-mewt. U dan l-istess punti li nistgħu ngħidu issa u naqbel ma'kom illi reintroduzzjoni tal-pjena tal-mewt tkun titħol taħt l-artikolu 7 għaliex hija tirigwarda drittijiet bażiċi tal-Unjoni Ewropea. Aħna kontra il-pjena tal-mewt. U nafu li hemm ħafna pajjiżi fil-dinja li fejn teżisti l-pjena tal-mewt u dawn huma eh, jinkludu anki pajjiżi demokratiċi, però jiena fl-Unjoni Ewropea aħna konvinti li din mhix ħaġa aċċettabbli u timxi kontra drittijiet tal-umani. U jiena minn eh, dejjem se jkolli din l-istess opinjoni. Jiena din nirrigwarda bħala ħaġa eh, gravi u għatma nieħdu dibattiti fuq dawn il-kwistjonijiet li mhumiex seri. Il-kwestjoni e, hija serja ħafna. U fuq dan jiena mhux nixtieq mhux biss konsidera e, l-Ungerija imma fil-Bulgarija għanna reġuni sħaħ illi eh, qed jitkellmu eh, li bijaw eh, zoni sħaħ tal-Bulgarija l russi ħadd ma jitkellem ħadd ma jitkellem fuq dan, iħalluni nispiċċa, stenna ftit qed tajt il-kellima. Il-kwistjoni hija jekk. Dina il-kwistjoni, un bat Eh, il-Komissjoni ġelitom jerġaw lura għax ma kienu permessi dak li kienu edin jam, dak ma kienx permessi, ma kellhom l-da permess. Imma fċerti zoni fl-Europa fejn hemm organizzazzjonijiet tal-medja illi għajmu tħassib fost il-popolazzjoni fuq kwestjonijiet tal-drittijiet tal-bniedem bħalma naraw fi rumanija u pajjiżi oħrajn hemm ukoll entità tal-medja ta' Russi, ta' u anki fil-Bulgarija dan kien, u jena najt mod ċar illi Kinga Gall eh, ħasset li kienet ġiet attakkata apertament minn Louis Michel u u rridu niftakru li għaw kollegi fostna li poġġu mana li jġildu għal-valuri ta' demokrazija u mannix nattakawhom. Jena eh, ħassejt li kontribuzzjoni taħħa kienet pozittiva ħafna. Lui Michel minna l-oħra kien daċxajn waħda aggressiv u anki personali zejet ma' Kinga. Di ma' kienx ħaġa xirqa. Għalix għal wiz kien hemm affarijiet li ta ma jgħidhomx. sikurezza Spanjola u kol għandhom gvern tal-lemin u anki l-Franċiżi qed jagħmlu uh, affarijiet simili u hemmhekk hemm gvern soċjal-demokratiku u jien naħseb illi il-pajjiżi qed introduċu dawn il-liġijiet għax ir ħafna drabi hija differenti minn kif iriduha. Il-pajjiżi uh, ikunu taħt pressjoni u jiridu jirrispondu b'ċerti modi u dan huwa dinja prova u rritikonna diskussjoni ċara. U jena essa ħares lejn dan il kwestjonarju u jena ħasib li dan il-kwestjonarju huwa propju inaċċettabli. U rridu naraw kif aħna bħala komunità nistgħu nirrispondu għal affarijiet bħal dan il-kwestjonarju. Fost affarijiet oħra, eh, jgħajt li bruxellu huwa responsabbli. għal dawn il-problemi tal-immigrazzjoni f'dawn il-pajizi. U dinam miex ħaġa accettabli. Aħna ma ħlaqniex il-flussi migratori ta' refugjati fl-Europa. da, da, dana dawn huma il-kawża ta' dan kien fil-problemi fis-Sahara u fl-Afrika. U l-immigrazzjoni ġejja lejn l-Ewropa anki jekk aħna ma nixtiequx. Nixtieq li naħdmu fl-imkien u ma rridux ninsew il-biżat ta' ċittadini tagħna. Il-populisti jisfruttaw dawn il-biżat ta' għat ta' reati minnaħa tal-kriminalità minnaħa tal-rifugjati. Irridu namlu ċar f'dan id-dibattitu li dawn huma inġustifikati. U, u anki li namlu dan it-tip ta' mistoqsijiet mhuwiex aċċettabbli. U jekk gvern jistaqsi mistoqsijiet bħal daw jinnikritikah. Aħna ridu natu li ċittadini risposta. U edin u lem u mbżon noħorġu b'approċċ olistiku lejn il-migrazzjoni, lejn is-sitwazzjoni tar rifugjati u tal-immigranti. U dana jinkludi ħafna kwistjonijiet li irridu nagħtuhom risposta, rridu nuru l-Unjoni Ewropea għandha kunċett, għandha soluzzjoni u illi l-istati membri stess rifjutaw approċ eh, konġunt għal problema tal-flussi migratori. Approċ komuni lejn lajnuna lejn izvilup u approċ ieħor provajna natu iktar flus għal assistenza umanitarja u għal izvilup e provajna anki insaħħu l-Frontex anki bi risorsi Jena nishtiq nati risposta serja u nishtiq li din risposta titieħed bħala tali. Aħna fl-IPP ma rridux inkattru in l-populizmu radikali u dan il-kwestjonarju aħna nirrifjutaw. Però irridu nizguraw bħala Parlament Ewropew illi noħorġu bi strateġija illi toħloq soluzzjoni għal rifuġati. Imma ħadd ma jista' jakkużana li aħna populisti. U li nagħmlu deċiżjoni waħedna. Le rridu naħdmu magħkom. U rridu nagħmlu ċara li dan huwa l-approċċ tagħna. Sofi Dinfeld. Jena nishtiq nerġa' nitkellem fil-qosor ħafna qabel l-intervenzjoni ta' Sinjora Holmajer. Il-kwistjoni hija jiena qed inħossni frustrata. Aħna dan dibattitu għamilni ħafna drabi u naqbel ma' ħafna eh, eh, mill-klim ta' Sinjora Holmajer, però ma naqbilx mal-fatt li din hija kwistjoni fuq il-migrazzjoni għax ma kena l-istess debattitu ma ta' kienet it-taxxa fuq l-indipendenza tal-ġudizzjarju, tal-indipendenza tal-Bank Ċentrali, regoli fiskali, eh, il-liġijiet fuq l-edukazzjoni, fuq il-medja, miex biss fuq il-migrazzjoni. U jina sinċerament, dawn id-debattiti li nirrepetu kull darba u n-argumentaw jekk għan nitkellmu fuq l-Ungerija jew pajis ieħor jekk ix kwistjoni partiġana nista' natikom jena ġabra ta' mistaqsijiet kritiċi li għamilt mal fuq il-Gvern Liberali anki fil-Olanda. Fil jiena l-kritika tiegħi nagħmilha li l kull minnu kritikabli Il-grupp tiegħi eh, ħafna drabi x'ta mekanizmu differenti, għanna bżon ta' eh, regoli vinkolanti, mekanizmi biex namlu monitoraċ fil-pajizi kolla u li intervjenu fil-pajizi kollu fejn ikun neċessarju u li namlu sanzjonijiet fejn ikun hemm bżonn. U memx fejn nitkellmu fuq s Orban, nistgħu nitkellmu fuq il-pajjiżi kollha u nistgħu nagħmlu scoreboard il-bera aħna jew forsi kien dalodu. Eh, tkellimna fuq dan il-Justice Scoreboard għaliex m'għandniex nespanduh dan u namluħ scoreboard fuq il-trastata dritt eh, gverni demokratiċi u drittijiet fondamentali. Aħna kena dibattitu fuq da fil-plenarja u jena niftakar illi kienem kon sorpriza illi nara illi kienem konsens pjuttost wesa, kienem zewċ persuni bis li kienu kontra, imma eh, ma niftakarx bin kienu eh, illi kienu kontra. Wieħed kien xaħat bil-zona faxista u liħor kien istur Timmermans u ah, għalli mandiġ bżon iktar strumenti. Iva, għanna bżon strumenti ulterjuri. Jien ixtieq niproponi li aħna bħala Parlament Ewropew niproponu mekanizmu bħal da flimkien u jekk il-Kommissjoni ma triċ u s-sultima ma ma jkunx irid, il-Parlament jista jagħmilha, jista jieħu inizjattiva u jippreżentaw lil Timmermans għax naħseb illi kull imkien eh, orizzontalment hemm min ma jaqbilx ma dawn eh, il-valuri il, il, il, il valuri Eh, però eh, il-maġġoranza eh, taqbel fuq dawn il-valuri e-, Ewropej. Mela hija niddefendhom dawn il-valuri u noħolqu mekanizmu flimkien biex nimlew il-vojt bejn il leġislazzjoni l-artiklu 7. U il-futur, fil-futur mandux ikon aktar dibattitu fuq l-Ungerija, Orban, jew pajizi oħrajn, imma fuq kif nistaw ninforsaw drittijiet fundamentali u kif nistaw niproteġġu u nżommu l-istat ta' dritt u d-demokrazija fl-Europa.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 tajt li dan il kwestjonarju mhuwiex aċċettabbli u kontent ukoll li qed jipproponi li jkun hemm dibattitu fil-Kumitat Libe. Jena naħseb li huwa importanti li jkun hemm dan id-dibattitu għaliex dan mhux sinjal populist biss imma hemm ħafna gideb. M'hemmx migranti li jridu jaħdmu fl-Ungerija u li qegħdin jieħdu l-postijiet ta' xogħol l-Ungeriżi. Issa ħaġa l-oħra xtaqt ngħid U għalli għawek mawx dibattitu kontra l-Ungerija. Miex l-Ungerija li trid tidħol fil-rokna u tistħile, din nitkellmu dwar politika ta' partit eh, fl-Ungerija li qiegħed jikser il-prinċipji Ewropej. Aħna m'għandniex dibattitu kontra l-Ungerija, imma aħna li rridu huwa li nibqgħu nħarsu l-prinċipji Ewropej, grazzi. Tajjeb wis, grazzi ħafna. ta' din il-diskussjoni mqanqla u interessanti. Jina saqsejt l-president ta' dan il-komitat, il-Sur Moraes, sabiex iħejji eh, itra li ħatkun eh, tweġiba l itra ta' Sur Schultz, din hija itra ħatkun bbażata fuq id-diskussjoni li kellu l-kumitat tagħna il illum. Mela aħna ħanħejju din l-ittra nibatuha qabel it-13 ta' Mejju, m'għandniex ħafna ħin. Imma bażi ta' xi suġġerimenti u l-kontenut tad diskussjonijiet li kellna illum flimkien mal-President Moraes inkunu nistgħu lestu tweġiba l-Sur Schulz, l-ittra ta' Sur Schulz. U xinajdu dwar tweġiba minna ħata l-Kommissjoni għal-mistoqsijiet li għamilna? Nixtieq li l-Kummissjoni dinna dritt li m'għandix tweġiba. Is-Sir Sinjor Sargentini miex dwar jekk għandix tweġiba jew le, jiena smajt id-dibattitu jina għet u għet tabmod ċar fil-bidu tal-prezentazzjoni tijaj. Il-Sinjura Kaufman għalli ta' kemm il-darba li l kummissjoni ma tistax taġixxi fuq konsultazzjonijiet, il-Kummissjoni diġà wieġbet fuq il-konsultazzjoni, iżda aħna ma nistawx ma nistaw nibdew lebda proċess formali għabbażi ta' konsultazzjonijiet li jisiru minn stati membri. Dak li nistaw najdulkom huwa li aħna żgur ma nappoġġawx konsultazzjonijiet li huma pubbliċi u li huma ibbażati fuq data li mhijiex ibbażata fuq fatti u jekk nara il-konsultazzjoni nifisa, U diġa ġiet rapportata fil-fat diġa mill-Viċi President Timmermans. Din il-konsultazzjoni eh, hija e, bbażata fuq bias, fuq e, mistoqsijiet li jizvijaw jew li anka jihdu f'direzzjoni ħażina fuq l-immigranti li ma jistawx ikunu bażi eh, ġusta eh, biex wieħed ifassal politika dak ma nista' ngħid. Grazzi Sinjora Miċu, grazzi tal-kontaw f'din id-diskussjoni tagħna xe nfakkarkom issa li l laqa li jmiss tal kumitat tagħna ħajsir fit-18 ta' Mejju bejn is-7 nofs, u mbagħad is-26 ta' Mejju u fl-4 ta' Ġunju. Grazzi ħafna. Thank you. Thank you. It's true.